Good afternoon. Il-war l-ofsinari tajjeb. L-għu nishtiqna dotta l-agenda. U bat għandi xie aħbar xnati. Qabel ma nibda l-iskrutinju, nittama li rapporteri l-ħajġi sarattant. L-għu fuq il-laqa tal-24 ta' Mejju dina se tkun fid-disa ta' filgħodu biex niddiskutu l-emendi għal rapport li emenda l-artiklu 22. Umbat wara għanna eh, laqa tal-koordinati tal-24 ta' meju E, umbat il-ħatra ta' tal-persuni l-oħra kolla li għada ma sarriċ. Il-governanza ekonomika mal-ministri tal-finanza tal-Unjoni Ewropea. Numru ta' stati membri b'mod partikolari l-Olanda il- fil-laqa ta' 12 ta' Lulju li se jkun hemm laqa fuq il-pakket il-ġdid. U ġi deċiż li nitolbu interim report. U ġi deċiż illi illi hemm abbozz ta' mistoqsija orali fuq il-dibattitu plenario, fuq fil-plenarja tal-EMU. U se nibatu ittra li direttur ġenerali tal-Eurostat biex eh, jamlu namlu implementazzjoni tal-programm ta' statistika u ġi deċisu ukoll illi se stidnu il-president tal-Euro Working Group għal laqa tal-koordinaturi in kamera kif ġara anki mal predeċessur fil-moddi. il program għal missjoni fateni fil-25 u 26 ta' ġunju se għandu jindbat lil koordinaturi umbat erba EPP, erba SND, umbat uh, wieħed mill-gruppi l-oħrajn. d-daċu dajna l-istojan se jkun rapporter Umba il-proposta hija mozzjoni għal riżoluzzjoni u l-kalendarju u titolu ġim maqbul ukoll se tiġi preżentat la bozz fit-30 ta' Mejju. Eh, umbat f'Lulju l-plenarja eh, il-President tal-Efrag ġi deċis biex namlu diskussjoni mal-membri tal-Ekon umba t delegazzjoni Imma eh, id-deċidejna li ma nallokawx il- is-siġu ta' allokat għal GNG. Eh, għal missjonijiet far l-Istati Uniti fl-Ulju u seba tal-IPP, li tal-SND u wieħed tal-ICR. Eh, u fil-kas ta' disa membri, allora nbidlu l-kompożizzjoni tal-missjoni il-preparazzjoni tal-tmim ta' term skont il-tħin tal-Kumitat se jkun hemm skambju fl-aħħar tal-Presidenza tal-Kunsill se jkun hemm ta' U mhux se jkun hemm laqat or straordinari fil-laqat fil-ġimgħat umbat il fi Strasburgu eh, nużaw il-ġimat ta' Strasburg jek ma nistawx namlu motiħor. Il-task force ta' livell olu oli fuq l-infrastruttura fuq l-infrastruttura soċjali fl-Europa u ġi maqbul skont li wara talba tal-ICR il-President jiskuza ruħu, din hija kwistjoni tal-agenda. Din għadha ma ġiġ diskussa. Mela l-punt tlieta, ir-rapport fuq it-trialogi. Aħna kellna it-tieni trialogu fuq l-ICM Plus fl-14 ta' Mejju fuq id-direttiva kien trialogu tajb ħafna, intlaħa ftejm fuq l-artiklu 3, 4, salvagwardju l-indipendenzi, e, e, l-artiklu 12, 22, taw mandat għal livell tekniku biex ikomplu e, xol ta' preparazzjoni u tim ta' negozjar tal-ekon i prezentaw il-pozizjoni tagħhom u u issa it-tralgu li missa se jkun fit-30 ta' Mejju. U issa nistaw nibdew l-iskrutinju l-part il-punt tal-iskrutinju fuq il-solvency 2 kif intkom tafu. Hija ħaġa importanti ħafna. Sur Klimt ma naħsibx li inti t-rapprezenta il-rapporter tal-IPP. Le. Eh. Allora se nkomplu nitkellem għaw nistan nispiega għaliex organizzajna dan l-istrutini slot biex inkunu nistaw intejbu Irwol ta' skrutinju Fu miżuri importanti, rilevanti. U għalix id-deċidejna e, ikonna slutri slot fuq l-Solvency 2. <clears throat> Mandiġ tkun sorpriza di għalix hemm xogħla dej fuq da għed delegat importanti ħafna fuq ir revizjoni tal-ħtieġa ta' kapital għall-insolvency u anki fuq il-revizjoni ta' solvency 2 Allura, jiena nilqa l Fausto Parente, il-direttur, il huwa direttur tal-Prudential ta' Fizma, u nista nibda nittama u li il-persuni involuti jiġu iktar tard nibdew bajopa għaliex anki taħt l-parjiri tekniċi fuq dan il-punt, allora nisimaw l-omen għanti sur parente, umbat wara, sur Merland. Il-mikrofonu fidek. Grazzi, President. Grazzi tal l Aħna l-esti nikontribwixu għal dan l-iskrutinju. Allora kif inti għad solvenci tu għal issa uh, twaqqaf, inna sentejn użaw u issa wasal il-moment biex nibdew namlu xogħol ta' manutenzjoni, reviżjoni għal biex namlu eh, titjib futur ta' sistema. Aħna pratikament eddin natu l-pariri tekniċi għal kummissjoni li għamilna reċentement u bħala risposta talba tagħhom illi tirigwarda tlet aspetti prinċipali, bażiċi. L-ewwel waħda hija li nużaw nżidu l-użu tal-prinċipju ta' proporzjonalità u tieni wieħed li nneħħu xkiel eh, għal ekonomija ta' finanza u jkun jaqbel mal-proġett tal-swiq kapitali u tilet wieħed u għal inneħu l-inkoerenzi tekniċi. Eh, eh, huwa pjuttost twil il-rapport, u se nitkellem biss fuq il-punti prinċipali, fuq il-proporzjonalità aħna adottajna aħna proponnejna eh, li jiġi adottat il-kalkolu semplifikat għal modulu, modulu ta' riskju u, u ma' semplifikazzjoniet opzjonali biex inkunu il-klienti il kun jistaw jiddeċidu jekk jiridu xużaw jew le. U anki semplifikazzjoni biex inneħu eh, l overreliance fuq credit ratings esterni. Waħda mis-semplifikazzjonijiet ukoll se tkun tirrigwarda trattament ta' look-through approach fil każ ta' fond ta' investiment kollettiv bħalissa huwa eh, eh, biex biex jiġi evitat. It-tieni punt imbagħad, it-tieni idea hija li nikkontribwixxu għal finanzi biex nifinanzjaw l-ekonomija. U fuq dan aħna ħsibna illi nistaw nisimplifikaw xi eh, equity mhux fil-listi. Aħna tajna anki fil modi l-Kummissarju fuq l-infrastruttura u għatajna issa kriterji oġġettivi biex nejnu l-assikuraturi biex jamlu evalwazzjoni ta' riskju ta' dat tip ta' investimenti kif jamlu u koll għal investimenti rated u listed. Em kriterju oġġettivi, però rridu anki norbtu fuq il-ġudizzju u anki l-esperjenza tal-assikuraturi u allura hemm anki xi limitazzjonijiet. Umbagħad wara xi ftit żmien anki għamilna revizjoni ta' kalibrazzjoni f'ħafna oqsma bħal per eżempju riski ta' katastrofiċi, eh, il-riskju ta' eh, spizi legali u medici u riski oħrajn illi huma partikolari u hemm bżonn jerġgħu jiġu valwati għal kalibrazzjoni. Tajna l-Kummissjoni anki proposti biex namlu rikalibrazzjoni tal-riskju tal-rata ta' interess tal-imax. Għalix dak li rajna reċentement, naturalment ħadd ma kien prevedih fl-2018 meta ġi definit l-approċċ attuali, allora introduċejna i proponejna illi issir rikalibrazzjoni dan huwa parti mill-parir illi ġi dibattut mal-industrija u mal-partit interessati oħrajn. Peress li l-impatt ta' din, ta din il-proposta jista' jkun importanti, allora niproponu li nimplementaw il-metodoloġija ġdida fit tliet snin. L-aħħar qasam li nixtieq insemmi li huwa importanti wkoll huwa trattament ta' kif aħna nużaw il-kapacità ta' telf fl-analiżi. <coughs> Rajna illi 70 mill-filmija ta tal-kwantità tal-bilanċ huwa applikat b'mod simili, però għatem xi 20% tal-ċifra illi huwa xi 100 biljun euro. U parti huwa relatat minn speċifiċitajiet minn pajis għal ieħor u minn undertaking għal liħor illi aħna nishtiq nishtiqu naġġustaw biex nkunu iktar flessibli u nsibu bilanċ u biex nsibu anki l-komparabilità tal rizultati u l-konverġenza. U allura introdu ċejna u niproponu dan il-prinċipju biex n naqsu il-projezzjoni il projezzjoni tal-profit futur għal business plan tal-intrapriza jew anki l-projezzjoni tal-tħul futur fuq l-assi fuq l-evidenza ċara ta' ritorn. Kriteri oġettivi li jistaw jgħinu għal kalkulu. Allora, mod ġenerali, aħna għamilna l-ħidma tagħna, grazzi anki għal kuntat mal-stakeholders kollha illi kontribwew ħafna f'dawn ix-xhur jagħtu data u jipparteċipaw fil-konsultazzjoni pubblika tagħna u anki fir-round table. Allora l-ewwel net nirringrazzjahom ħafna jekk kellhom daqshekk entużjażmu biex jgħinu l-Ejopa biex jiddefinixxu teknikament dak li wieħed naħsbu li jista' jsir illum biex namlu manutenzjoni. Naturalment, il-rizultati partikolari mbagħad jaslu xi sentej jew tliet snin oħra. Grazzi. E, Kummissjoni Sur Madlen. Grazzi, President jena nirringrazzja tal-opportunità li qed ittuni illi nippreżenta l-emendi għal delegata insolvency 2. Nibda b'kelm tejta sfont biex nispiega ir eh, li nibbażaw fuq il-revizjoni. Meta ġi maqbul id-direttiva fl-2018 ħafna mill-kontenut tal-għadda delegat diġa kiena ġi anticipat u verifikat bi studi ta' impatt kwantitativ. Però ħafna xieħut mill- partijiet interessati ridu bidliet, specialment fuq il-kalkulu tal-ħtiġijiet ta' kapital qabel ma jidħol fis-seħ dawn l-atti delegati. Allora biex nevitaw illi Inwaqfu l-introduzzjoni ta' Solvency 2, allora għamilna revizjoni tal-ħtiġijiet kapitali sal-ħar tal-2008 u dan l-impen ġi inkluż fil-premessa 150 tal-addelegat. U minn dak iż-żmien law, il kummissjoni diġà analizzat kwistjonijiet eh, illi eh, huma parti mill proġett tal-Unjoni Kapitali, speċjalment il-fondi ta' investiment fi żmieni twil u anki l-investimenti fuq l-infrastruttura. U barra minn hekk se adottaw anki ħtiġijiet kapitali speċjali għall-insikuraturi investimenti sekuritizzazzjoni bħala Solvency tnej f'dan la delegat. Aħna eh, din il-bidla eh, fuq l-att delegat se nintroduċuha minna minna ftitiħor. Eh, barra mill-bidliet li diġa saru, il-revizjoni tal-2018 hija opportunità biex inkunu nistgħu nitkellmu fuq kwistjonijiet tekniċi li ġew eh, eh, eh, li saru fl-2015 bil-pariri tal-Ajopa u anki bħala anijiet tal-Unjoni tal-Swiqi tal-Kapitali aħna rajna ċerti kwestjonijiet proporzjonalità, inkoherenzi tekniċi u anki l-equity u anki il-dejn privat kif semma Fausto. Irċevejna eh, fit-28 ta' frar rapport ta' Ajopa, eh, kien hemm analiżi ta' xi 25 punt, nirringrazzjaw l-Ajopa għax-xogħol tagħhom eh, importanti fuq dan ir-rapport. Aħna nsibu li l-input tal-Ajopa huwa utli ħafna u ta' kwalità għolja ħafna. Aħna organizzajna smih pubbliku fuq revizjoni tal-regolamentazzjoni delegata ta' Solvency 2 f'Marzu fi Brussell kena ximitej partiċipant li kienet anki moment utli illi mbagħad wassal għal bidla fl-att delegat. Attualment il-servizzi tal-Kommissjoni qegħdin janalizzaw b'attenzjoni il parir li rċevejna ta' Ajopa għamilna anki analizi attenta tal-valutazzjoni tal tal-impatt tal-ajupa u rajna li ħafna stakeholders normalment jilqaw il-tibdiliet tekniċi illi ta' jopa. U fil-Kummissjoni fuq livell tekniku aħna nieħdu opinjoni preliminari pozitiva fuq ħafna mill-punti eh, tar-rapport. U dan minnajr Eh, preġudizzju għal eh, pożizzjoni eh, aħarija tal-kulleġġ tal-kummissarji. Aħna naraw ukoll illi ħafna stakeholders ikkritikaw l-inizjattiva propria uh, Eh, tal-Ajopa f'dan il-parir waqt il-konsultazzjonijiet pubbliċi u anki fuq ismiħ tal-Kommissjoni f'Marzu, speċjalment il-proposta fuq il-riskju tal-rata eh, tal-imax hija kontroversjali se twassal għal zida importanti fil-ħtiġijiet kapitali għal assikurazzjonijiet fl-Europa kollha U allura aħna ma niddiskutux il-fat li dan huwa punt importanti li fuq l-Ajopa għanda dritt tagħmel proposti. Però nħossu illi huwa preferibbli li din il-kwistjoni nerġgħu nanalizzawha tal-riski tal-rimax bħala parti mid-direttiva li suppost isir fl-2020. U din ir-reviżjoni se tkun evalwazzjoni iktar wiesa tal-impatt ta' Solvency 2 fil-attivitajiet ta' żmien twil tal assigurazzjonijiet u se permetti għal dastant pożizzjoni iktar eh, ġenerali tal-kwistjonijiet prudenzjali. Fuq il-investimenti tal-kompaniji tal-assikurazzjoni, il-parir fuq l-equity unlisted eh, tati bazi solida għal biex ikunna trattament imtejjeb. U fl-istess ħin anki il-parir fuq id-dejn unrated għandu jipermetti li jisir benefiċi għall-istess trattament prudenziali fuq ċerti bonds illi jisodisfaw ċerti kriteri. Dawn iż-żewġ punti flimkien għandhom jisemplifikaw eh, il kumpanijiet ta' assikurazzjoni illi jgħatu eh, finanzi għall-ekonomija skont il-proġett ta' siju. E, il-kalendari. E, l-emendi għal regolament naċċettawhom din is-sena. Jiena bdejt il billi spiegajt ir-raġunijiet għaliex e, saru modifiki fuq dan la delegat fl-2018, pero kif għal Fausto din ir-reviżjoni miex l-aħħar pass Solvency 2 hija revizjoni ta' direttiva stess għal 2020 fejn se jkun hemm bidliet iktar fondamentali se jiġu konsidrati. Il-pjantazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-finanza sostenibli diġa tindika illi il-regoli ta' prudential għall investimenti sostenibli tista' tkun importanti għal revizjoni tal-2020. U aħna se nibatu parir illa l-Ajopa fuq dan il-punt din is-sena. Qed nirriflettu wkoll fuq il-kwistjoni tal-investimenti fuq l-equity b'mod wiesa u qegħdin nibdew studju fuq id-drivers tal-assicuratori u l-investimenti tal-pension funds. Kemm equity listed kif ukoll unlisted u riżultati se jkunu disponibbli fl-aħar ta' sena. Issa nixtieq nirringrazzjakom għal attenzjoni u jiena kontent nirrispondi anki għal mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, grazzi lill-Kommissjoni wkoll. U għal punt importanti li tnejn li intkom għamiltu. Qegħdin nitkellmu fuq l-STS xi ħaġa ta' derwaqt qabel is-sajf. U nieħu din l-opportunità li nressaq ftit mistoqsijiet. Nibdew bit-tim tan-negozjati Is-sur Balzan ma jistax ikun mana, u għalhekk insaqsu lill-SND, pervanx beħes sakemm hemm xi ħadd li huwa intitolat ukoll jieħu il-kelma qabilha minflok is-sur Balzan li kieku eh, naħseb kienu għaluli qabel. Umbagħad hemm is-sessjoni kaċċ ZI. U ħadd nota ta' min ixtieq jitkellem. Grazzi ħafna. bħala shadow Rapporteur mela. Eh, bħala aġġornament eh, nixtieq nirringrazzjakom ħafna kemm il-Komissjoni kemm l-Ajopa. U meta kont qed nismakom kien hemm xi argumenti fuq dak li diġà eh, semat il kummissjoni l-assikuraturi, speċjalment għal riskju tar-rata. Fl-istess waqt, il-mistoqsija tiegħi hija din Eh, hemm xi ħaġa oħra bħala twalità, bħala aġġornament, mhux se noqogħdu nistennew l 2021 u 21, forsi aħjar ikonna aġġustament fuq ir-riskju tar-rata waqt li nafu l-impatt tar-rati attwali fuq il-fattibilità u s-saħħa il fattibilità u s saħħa tal kumpaniji ta' assikurazzjoni. Mbagħad, waqt li qegħdin nisimgħu il-partit interessati fuq l-isfida ta' din ir-reviżjoni kien hemm xi żewġ suġġetti illi ġew identifikati u kull darba nisimgħu fuqhom nixtieq insemmihom jien ukoll. L-ewwel net hemm bżonn inkunu nafu jekk nistgħux innaqsu l-assorbiment ta' dan ix-xokk fuq meta twila ta' żmien. Diġà dan kien debattitu li kellna bl-insolvenza tnejn blat delegat Naħseb dan huwa suġġett essenzjali ta' tħassib għalina u nixtieq nkunu nafu l-Kummissjoni kemm se taħdem fuq. Issa t-tieni suġġett il-volatilità fuq il- il-budgets tal-assikuraturi x'inhi l-għażla li tippreferixxi l-Kummissjoni apparti dak li ntqal sissa Mbagħad hemm żewġ suġġett anzi tlieta li nixtieq insemmi wkoll. Li ma ġewx msemmijin l-ewwel it-ħassib li ġie identifikat minn assikuraturi tal-kummerċ estern b'impatt evidenti tal-kalibrazzjoni illi se tikkastigom fost il-21 punt li ġew trattati mill-Ejopa jeżistu punti wkoll li jistgħu jakkompanjaw l-evoluzzjoni tal-pakket tal-leġislazzjoni. Issa meta nitkellmu fuq id-differenza fi trattament tal-assikurazzjoni ħajja u dik mhux tal-ħajja, hawnhekk ukoll hemmx msaqsijek m'hemmx perspettiva fil-kalibrazzjoni u mbagħad l-aħħar punt illi dejjem fil-qalba ta' tħassib ta' pajjiżi taħt gvern soċjalisti u anki le il-mistoqsija fuq il-parteċipazzjoni strateġika b'din l-idea illi derogi awtorizzati fil-leġislazzjoni attwali ma jippermettux li nkopru kam ta' applikazzjoni wiesa biżżejjed biex ikun jista jiġi wkoll mifhum mill imsejba strateġiċi speċjalment fis-settur industrijali għandkom l-intenzjoni hawnhekk li tiżviluppaw li sib u d dispeċini sen eh, zid punt ieħor li suppost forsi bdejt minnu. Wara l-ħidma ta' hashtag eh, kull leġizlazzjoni li neżaminaw, għamson nerġaw neżaminaw fid-dawl eh, ta' dana kollu u kif tistaw tindirizzaw dan it-ħassib għal dak li huwa l-finanzjament sostenibbli f'din ir-rikalibrazzjoni tal-insolvenza 2. Thank you very Grazzi ħafna dawn kienu kollha uh, eh, punt rilevanti ħafna sa rappresentant tal-ISIA. Grazzi ħafna, President u permettili u koll ehm, nirringrazzja iż-żewġ kellim għal presentazzjoni tagħhom hemm tasib dejjem jiżdied fost il-partit interessati illi l europa qed isir stretta wis, severa wis, u dan ir-risk margin ukoll ifisser li kien hemm xi 200 biljun euro ta' capitals fuq il-balance sheet minflok jiffinanzjaw l-ekonomija reali. Nifhem il-bżonn li wieħed ikollu approċċ konservattiv u dan jaqa' taħt il-kappa ta' limitazzjonijiet mhux ġustifikati biex wieħed jiffinanzja l-ekonomija u lek nixtieq inkun naf minn għandkom kif il-Kummissjoni u l-Ejopa qed jiżguraw illi l-partit interessati jkunu involuti bisħieħ fil-proċess kif ukoll fil-kalkoli f'dan il-qasam biex hekk ma jkollniex sitwazzjoni fejn inkunu restrittivi wisq u qegħdin neffettwaw il-finanzjament tal ekonomija Grazzi, President. You for the... Grazzi għal grupp Alde Sur Klins. Grazzi ħafna President. Minix Shadow Rapporter imma jiena Shadow Rapporter għal ISIS. U għalek dan il-kontest kont qed nitkellem ma' xi partit interessati għal dawk li huma dispożizzjonijiet ġodda u ovvjament mbagħad tqajmet il-kwissjoni tal-Ejopa. Id-direttiva insolvenza tnejn daħlet fis seħħ fl-ewwel ta' jannar tal-2016 u f'dik l epoka kulħadd ħaseb illi kienet l-istruttura ta' supervizjoni l-iktar progressiva fis-settur tas-sikurazzjoni madwar id-dinja. U biex jibqa' l-każ kien hemm proċess ta' reviżjoni ċar u fl-2018 dan ħares lejn iħtiġijiet tal-kapital u fl-2020 mbagħad suppost ikun hemm approċċ olistiku biex naraw jekk tassew u badnix it-triq it-tajba jew jekk hemm bżonn nbidlu l-affarijiet. Mhux bħal dan il-proċess fejn għandna dawn il- Eh, kriterji kien hemm xi passi meħudin u kif intqal daw kellhom impatt sostanzjali il-forward rate ġiet mibdula, naqsa u ovvjament għandu impatt. U ir-rakkomandazzjoni ta' l-Ajopa bħal maqalu Pevanx Beħes u il-Kommissjoni ir-riskju tal-interessi wkoll ġi valutat u konsidrat u da kellu impatt ta' xi kwart ta' l-insolvenza. Fid-diskussjonijiet li kelli, in-nies qaluli saqsawni jekk forsi Ewropa qed wisq wis lilin. Forsi b'appoġġ minn naħa tal-Kummissjoni mhix biss kwistjoni ta' aġġustament tekniku imma hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq tibdiliet sostanzjali li ikollhom impatt enormi fuq il-capital requirements tal-kumpaniji u kif qal Ashley Fox dat ikollu impatt fuq il-ħila tagħhom li jiffinanzjaw is-swieq. U għalhekk dan ifisser forsi li qed ikollna iktar sigurtà fuq dawk li ma l-assikurazzjonijiet imma fl-istess waqt qegħdin nimminaw wieħed mill-għanijiet ġifiri illi niprovdu iktar finanzjament tal-infrastruttura, ecc. Għalhekk insaqsi jekk dawn il-miżuri meta nitkellmu fuq punti sostanzjali u um, mhix punti illi suppost jgħaddu mill-kolleġislaturi bil-Parlament u l-Kunsill u mhix affarijiet li jiġu trattati bħala atti delegati min-naħa tal kummissjoni wara ir rakkomandazzjoni mill-Ajopa. Grazzi. Grupp tal-ħodor, il-gwe, il-kollegi tal-INF forsi jixtiequ jieħdu l-kelma. Sur Stojan? Le? Mela jien għandi xi kummenti u mistoqsijiet ukoll. Nixtieq ukoll l-ewwel nett nirringrazzja lill-Ejopa tal-ħidma tagħhom u tal-pariri tekniċi tagħhom u nixtieq nirringrazzja l-Komissjoni tal-kummenti tagħhom u tal-impenn tagħhom fuq dan is-suġġett tant importanti. Jiena għandi xi kummenti x'nagħmel u xi mistoqsijiet mela ħen nibdew mill-unrated debt id-dejn u naħseb li qbadna triq it-tajba iva nafu illi f'ħafna leġislazzjonijiet ħdimna ħafna biex innaqsu din id-dipendenza fuq ir-ratings esterni u nemmen anki f'dan il-każ nistgħu nagħmlu iktar biex naħdmu fuq il-metodoloġiji biex ikollhom suċċess applikabbli bisħieħ mill-kumpaniji Ewropej mingħajr ma nimminaw l-istandards prudenzjali għoljin li għandna fl-insolvenza. Issa, fuq l-investiment ekwita strateġiku kwistjoni rilevanti ħafna fil-qafas tas CMU jiġifieri nifmu illi kien hemm biss talba ta' reportar fuq l-Iopa u għabbażi tek nixtieq insaqsi l-Kommissjoni jekk qegħdinx jaraw dawn l-elementi għal dak li huwa fid-dawl ta' intervent potenzjal biex inaqsu dawn il-kriterji ħadd nota ta' dak li qal il-Kommissjoni fuq ir-riskju tar-rati u naħseb tkun ħaġa għaqlija illi ninkludu dan l-aspett fil-viżjoni USA tal-2020 biex hekk ikollna valutazzjoni globali tal-implikazzjonijiet ta' dawn ta' din il-bidla kif qalet ukoll pervanx. Tkellimna fuq ir-reviżjoni futura u għalhekk se nagħmel xi kummenti fuq kwistjoni fejn nixtieq nkun naf ferm iktar mill-Ejopa u il-Kummissjoni fuq sitwazzjoni attwali qed nitkellem fuq l-aġġustament tal-volatilità minn paġna 109 fir-rapport ta' Ejopa naraw sitwazzjoni fejn dawk illi kellhom iktar esperjenza tal-volatilità ġifet nitkellem fuq is-swieq nazzjonali naraw inqas ħiliet biex jibbenefikaw minn dawn il-miżuri. Walek nixtieq insaqsi kemm huwa xira illi konna dan il-benchmark portfolio li forsi dan il-portafol tal-parametri hemm bżonn ikun iktar adattat eh, skont il-ħtiġijiet li hemm bżonn jiġu rispettati biex natu bidu għal dawn l-aġġustamenti. Ġifiri jina zitt mal-kummenti tal-kollegi u jekk memx iktar mistoqsijiet, forsi nerġgħu nibdow mill-ġdid l bil-Ajopa u mbagħad bil-Kommissjoni jekk joġbok. Grazzi ħafna. Xiftit kummenti fuq il-mistoqsijiet mela. L-ewwel net. L-aġġustament tal-volatilità u pala puntat luq nieħdu l-punt tas-Sinjura Beresu tiegħek, President. Dajja mir parti ovvjament tal-monitoraġġ tal-miżuri li tiġi tal-impatt. Qegħdin nippubblikaw kull sena rapport din is-sena Konna rapport iktar dettaljat u wiesa dan huwa t-tielet wieħed dis-sena. E- nittamaw li nagħtu dettalji kollha lill partijiet interessati u l-istituzzjonijiet imma l-iktar fid-dawl ta' revizjoni fondamentali ġiet ġiet imsemmija fil-bidu. Eh, fuq l-investiment, fuq il-dejn li kun unrated, għana suġerna diġa, il-kommenti tagħna li l-Komissjon ma wasalniex għal proposta għax id-dibattitu ħanajdru l hekk bejn is-supervizur u ma ħallinix naslu għal proposta speċifika, imma aħna għamilna dak l-istajna u provdejna l-informazzjoni kollha mitluba l-provi kollha li għandna fuq l-użu, diffikultajiet fl-użu ta' dan is-punt fuq l-unrated debt iva ntqal nistgħu nagħmlu iktar aħna qegħdin diġà naħdmu fuq din il-kwistjoni dejjem nipprovaw illi ikonna iktar membri tal-istaff tagħna biex ngħinu l-assikuraturi biex ma tantx jiddependu fuq il-kreditu estern. Imma onestament hemm bżonn li ngħid illi għamilna ħafna imma ma nafx jekk fil-futur nkunu nistgħu nagħmlu iktar. Nkomplu naħdmu għalissa naħsbu illi il-parir li tajna lill-Kummissjoni diġà bażi tajba dan huwa riżultat tal-Kommissjoni, eh, ma dibattitu mal-Kommissjoni u tippermetti l-assikuraturi biex ikunu ngħidu hekk iktar effettivi. Issa fuq l-interest rate risk nirrikonoxxu li din hija kwistjoni sensittiva. Nipproponu wkoll illi ikonna implementazzjoni gradwali pass pass għax nafu l-effett u nkejlu l-impatt ħadna l-affarijiet bis-serjetà. Imma 28 superviżuri fl-Ewropa jaħsbu li kien il-każ illi nagħtu dan il-parir lill kummissjoni għax rata tal-interessi negattiva illi kellna għal ftit żmien u rrit il-limitu tal-approċ attwali. firri għalissa dan il-modell mux effettiv bizzejiet meta mqabbel ma dak li rajna reċentement imma nafu illi hemm raġunament ieħor, hemm teżisti l-opportunità wkoll illi eh, nistennew reviżjoni kompleta sħiħa tal-meżura LTG u għalhekk aħna nipproponu dak li nasbu li huwa sensitiv mill-perspettiva teknika mbagħad ovvjament sta lill istituzzjoni biex tiġġudika jekk il-proposta tagħna ix tajba jew forsi jekk tistax tiġi konsidrata iktar tard fir-reviżjoni tal-insolvenza 2. Issa eh, ġi msemmi l-finanzjament sostenibli Aħna t nistennew bil ħer għalli naħdmu fuq dan is-suġġett mal-Kummissjoni biex nifmu so kif u fejn nistgħu najnu l-finanzjament sostenibbli li huwa proġett importanti l-pjan ta' azzjoni wiesa ħafna imma aħna l-assikurazzjoni tal l-pensjoniet li jistgħu jkollhom rwol biex jgħinu l dan il-proġett għadna fil-bidu u għalissa ma nistawx najdu iktar minn hekk li se nifokaw fuq dan is-suġġett fil-futur u jekk il-Parlament u l-Kummissjoni u l-Kunsill se jipprovdu iktar risorsi, ċfiri risorsi addizzjonali biex eh, nilqaw għal dan il-finanzjament, jieħu l-opportunità biex insaqsi għal dan il-finanzjament addizjonali għax fuq il riskju fuq il-klima u suġġett bħal dan, ovvjament huwa tekniku għall-aħħar u għandna bżonn naħdmu bir-reqqa ma l-esperti. Ma nistawx namlu kollox mingħajr l-għajnuna tagħkom għal dak li huwa ir-risorsi. Imma huwa suġġett eh, importanti diġa' bdejna imma se nkomplu niżviluppawh. X'jibqa' x'fadal ma jidhirlix li hemm iktar punti li nista' nitratta forsi fuq ir-risk margin, fuq il-marġni tar-riskju. F'dan il-każ saqsawna jekk ħaddimniex fuq component li huwa il-kapital tar-riskju, aħna ħdimna ħafna imma fl-aħħar mill-aħħar riġna b'suġġeriment illi nżommu l-livell attwali ma kienx ehm, prova u s-soltu għana naħdmu fuq il-prova tal tad-data tad-data li għandna u ma kienx hemm data illi waslet inna biex nasbu fuq il-risku attwali u per se ħanajdu hekk da ma nagħmilx parti tal-ħidma attwali imma għal reviżjoni fondamentali futura tal-insolvenza tnejn ma nistax ngħid iktar minn hekk għalissa. Grazzi ħafna. Thank you. And of course... Grazzi. Aħna. Dejjem ħarqanin li nagħtu appoġġ li li wkoll hija l-attur liħor prinċipali u l-Kommissjoni. Grazzi ħafna President, il-kummenti tiegħek u anke l-kummenti tas-Sinjura Beres, Fox Prince iffukaw fuq il-bżonn li aħna nsibu bilanċ bejn il-ħarsin ta' minjem il-politika, l-istabilità l-istabilità u anka l-finanzjar ta' l-ekonomija. Dan huwa wkoll tħassib illi qegħdin infaslu aħna. Hemm żewġ passi. L-ewwel nixtiequ li nindirizzaw kwistjonijiet timmirati fl-atti delegati. Mbagħad irridu nħallu numru ta' kustjoni iktar wisajn u anka ċerta kustjoni filosofiċi eh, fid-dawl ta' revizjoni tal-2020. Dan jorbot ukoll ma dak li qal sur Klins ġifiri illi kwistjonijiet fundamentali għandhom jitħallew għal kol-leġislatura fil-proċess tal kodeċizjoni Issa fuq xi aspetti daqsxejn iktar speċifiċi il-riskju ta' rata ta' interess bħalma fil-introduzzjoni aħna narfu illi dan huwa punt importanti illi irridu nħarsu leħ fid-dettall fl-istess ħin minkejja illi kena rati ta' interess baxxi matul dawn l-aħħar snin ma rajniex illi kien hemm mm, xi ċaqli kbir fil-kalkoli tal- kapital Nafu u koll illi jem konsekwenzi proċikliċi jekk aħna naġlu wis fuq din il-kwestjoni u għalek aħna nħossu illi aħjar illi din il-kwistjoni nħarsu leja mod iktar wiesa fir-reviżjoni tal-2020 bħalma diġà qed ma nħossux illi hemm bżonn illi nibdew din il-ħidma issa fl-2018. L-istess jod tal-ekwità b'mod ġenerali aħna sa nifukaw revizjoni tal-2018 fuq l-ekwita mhux l-istjata kif ippjanajna, però narfu illi hemm bżonn kwistjoni ta' kwita' iktar wiesa, kemm din tkunx l-istjata jew le u aħna naħsbu illi din irridu nħarsu li b'mod iktar wiesa u kol għaliex diffiċli nagħmlu dan fl-delegat diffiċli illi nindirizzaw din il-kwistjoni tal-ekwita b'mod ġenerali u b'mod illi huwa ta' sodisfazzjon għalina. Dinja ċaħġa li għadna kif nedejna bħala studju għalhekk tajjeb li konna rizultati tal-istudju li se fitmi mis sena qabel nagħmlu proposti fuq il-kwistjoni tal-ekwità b'mod ġenerali l-istess jott ukoll għal l-investimenti strateġiċi tal-ekwita, ħna smajna l-kritika illi saret illi il-kriterji tal-identifikazzjoni tal-parteċipazzjoni huma stretti ħafna u jistaw joħol u problemi li finanzjar tal-ekonomija. U dan u koll sa jitqis u koll fil-revizjoni tal-2020 umbat fuq id-dejn eh, minar rating aħna ma nħossux. Anzi, aħna nħossu illi l-parir tal-Ajopa huwa tajjeb bħala bażi biex nibdew il-ħidma tagħna, però sanħarsu wkoll lejn din il-figura tal-5% ta' investiment totali bħala limitu illi huwa propost mill-Ajopa fuq dan il-qasam. Maħniex ċerti jekk dan il-limitu massimu għandix bżonnu jista' jkun illi jimmina il-mira illi għandna hawnhekk ġifieri illi jkollna placement privat iktar fl-Ewropa u għalhekk tajjeb illi aħna nħedġu li kunem iktar investiment f'dan il-qasam, u għalek jista' jkun li aħna ma nżommux dan il-limitu ta' 5% umbat fuq il-finanzjar sostenibli. Aħna rridu li din tkun parti mir-reviżjoni tal-delegat daqt sa nitolbu anka l-parili l ajopa u hemm ċans li se jkun hemm dispożizzjonijiet fil-lat delegat eh, dwar eh, l-obligi fiduċari u revizjoni tal-2020 se tkun opportunità oħra biex niżguraw li l-kumpaniji tal-assigurazzjoni jagħmlu kontribut eh, b'saħħtu għall finanzjar sostenibbli fl-Ewropa. Grazzi President. Grazzi ħafna. Ma nixi rapporter għal biex isiru xi konklużjonijiet, però naħseb il l-kjerifika tal-Ajopa u anke dak il qalet il-Kummissjoni jatuna xejra tal-elementi importanti u nistgħu diġà naraw il-punt importanti ta' konverġenza u anka xi elementi illi għat rridu nkomplu dialogu tagħna eh, fuqhom għall delegat u anka għal reviżjoni iktar wiesa. Naħseb li issa nista' nikkonkludi fuq dan il-punt, nerġa' nirringrazzja s-sur Parente anka Marlen u anka lil membri tal-Kummissjoni u l-tim ta' l-Ajopa u nistaw nifqu għal issa għal 15 minuta. Grazzi.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

So we are ready to start. Uh, mela, nistaw inkomplu. Wara din il-pawza qasira, sa nistgħu nkomplu bil-punt 5 l-emenda għal proposta tal-regolament tal-Kunsilli emenda regolament numru 904 l 2010 fuq il-miżuri li saħħu l-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-taxxa tal-valur miżjud. Din hija l-proposta tal-Kummissjoni minn Novembru ta' din is-sena illi toħloq regoli ġodda fil-kooperazzjoni mal-istati membri sabiex niġildu l-frodi tal-VAT. Dan il-mod ikun hemm skambju ta' informazzjoni aħjar bejn amministraturi ta' taxxa, koordinazzjoni tal-azzjonijiet, l-awditjar konġunt, it-tisjeħ ta' kooperazzjoni bejn amministrazzjonijiet ta' taxxa kif ukoll l-awtoritajiet tal-forzar tal-liġi fuq livell tal-Unjoni Ewropea Miżuri proposti huma ta' segwitu għal dak li ġi propost f'Ottubru tas-sena l-oħra kif ukoll il-pjan ta' azzjoni tal-VAT u l-żona tal-vet ta' liju prezentati fl-2016. Ir-rapporter ressa 24 eh, emenda fil-rapport eh, tijaw tiegħu illi jiżguraw ukoll is sovrenta tal-taxxa tal-taxxa tal-istati membri, rapporter mux jgħat għawnek, eh, ma ħadd illi sa juħodlu postu. Grazzi ħafna. Il-rapporter sfortunatament ma setax ikun għawnek u japologizza li ma setax ikun għawnek. U jiena l-istess ukoll sużawni tal-itħalt daqsxejn tard. Is-sur Zille jaqbel illi il-frodi tal-VAT trasconfinali hija problema kbira fil-stati membri u Dinja ċaġi xi ħaġa li anke mhux qed tlaħħaq ukoll mal-ekonomija li bmiċja brata maġra ħafna. il destak tal-VAT fil-Stati membri jgħat os pero xorta għadu eh, numru daqxejn u li 28% skont eh, l-2015. Fuħut minn stati membri huwa ukoll ta' 20%. L-evażjoni fit-taxxa u anke l-evitar tat-taxxa wkoll hija apparti minn dan il-fenomenu. U anka eh, ħafna drabi jkun anka raġuni għal distak tal-VAT ċerta stati membri. Il-proposta tal-Kommissjoni qed tipproponi l issaħħa l-kooperazzjoni bejn l-istati membri sabiex jiġi dan il-fenomenu tal-frodi tal-VAT biex ikun hemm ħidma aktar effiċenti u maġla però tħarsu wkoll lejn il-proposta rapporter qed jippjana wkoll jagħmel xi tibdiliet minħabba ehm, ċerta bidliet li memx bżonnom il-rapporter jemmen li proposta leġislattiva tittoħloq bilanċ, bilanċ bejn il-talba ta' informazzjoni, l-analizi tal-informazzjoni u minnaħa l-oħra wkoll il-ħarsin tad data u l-privatezza u dan huwa rifless ukoll fl-emendi emendi illi anka jistabilixxu il-ħidma operazzjonali u l-limiti ta' din il-ħidma operazzjonali tal-Eurofix bl-istess mod u qed issir eh, referenza rilevanti għal l-atti leġislattivi tal-ħarsin tad data Hemm bżonn ukoll li jkun hemm bilanċ bejn l-interessi u l-responsibiltajiet ta' l-awtoritajiet tat-taxxa mingħajr ma naqsu l-abilità illi jinbdew investigazzjonijiet u anka illi l-istess awtoritajiet jaħdmu b'mod aħjar. Apparti minn hekk hemm ukoll mekkaniżmu simplifikat ta' kif l-istati membri eh, jindirizzaw l-obligi tal-VAT u anka biex din is-sistema wkoll tkun ikkjarifikata fl-isfera tal-proposta. Dak kollox minn ħatijaj. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-introduzzjoni għaw uh, numru ta' shadows. Tistaw titkellmu madwar 3 minuti per nistaw nkunu daqs xejn flessibli. Sur Malta, grazzi. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja Eh, l-kellim għal proposta u għal prezentazzjoni tiegħu u jiena ngħaddi valutazzjoni pożittiva. Is-sistema tal-VAT u tas-suq intern u l-kummerċ kompetittiva mhux biss huma fattibbli huma huma neċessarju dawn l-aħħar snin is-sistema tal-VAT laqas biss seta jiżviluppa pari passo mal eh, mal-iżviluppu għalhekk il-tipo tal-proposta li għandna huma importanti ħafna u għalhekk huwa neċessarju li jkun hemm armonizzazzjoni mtejba biex niċildu kontra l-krasijiet tal-frodi u biex ikun hemm funzjonament tajjeb tas-suq intern. Imma nixtieq ngħid ċaru tont illi armonizzazzjoni mtejba ma tfissirx illi fuq il-kompetitività fuq livell nazzjonali, tfisser kooperazzjoni fost l-istati membri. Jiġifieri kooperazzjoni tajba biex inkunu nistgħu ikonna sistema ta' kontroll u l-Kummissjoni f'dan il-pjantazzjoni fuq il-VAT Eh, tixtieq toħloq spazju uniku tal-vat li tkun tista' tilqa l-isfidi tal-21 seklu u fuq medda medja u twila ta' żmien iġib magħha xi miżuri essenzjali biex modernizzaw is-sistema tal-vat. Nisimplifikaw din is-sistema u issir fejn iktar resistenti kontra l-każijiet ta' frodi u iktar favorevoli għall kumpaniji. U sinċerament naħseb illi dan huwa pass illum f'din id-direzzjoni. Issa hemm tliet punti bażiċi tal-proposta illi preżentatinna il-Kummissjoni l-ewwel net l-artiklu 7 u l-importanza illi ikonna investigazzjoni amministrattiva illi eh, tagħmel stat membru meta jitlob l-istat membru ieħor U neċessarju li stat membru illi jitlob din il-talba din il-talba tal-kooperazzjoni ma tkunx tista' topponi ruħa u għalhekk dan huwa prinċipju fondamentali aħna nixtiequ inħadnuh. Ġifieri qegħdin nitkellmu fuq il-fatt illi hekk ikun hemm tip ta' solidarjetà ta' kooperazzjoni fil-ħajja ta' kuljum għax fejn hemm stat membri li huwa stabbilit imbagħad ikollu l-informazzjoni kollha fuq is-suġġett li jiġi intaxxat u mbagħad ikun jista' jinvestigah u għalhekk anki eh, kun importanti illi nirregolaw ir wol tal-uffiċjali tal-istat membri li qed jitlob u eh, biex hekk l-istat membri wkoll illi jirċevi din it-talba ċifiri tnejn ħaġa reċiproka. Umbat, kapitlu 7, il-presenza ta' uffiċjali fl-amministrazzjonijiet u l-installazzjonijiet ta' suġġetti li jiġu intaxxati matul il-proċess amministrattiv ta' investigazzjoni fl-istat membru liħor u nasib hawnhekk dan huwa element utli ħafna u għandna bżon defenduħ. Umbat, waħda mill proposti tajbin tal-Kommissjoni insibuh fil-kapitlu 10 fil-Eurofisk biex hekk ikun hemm skambju maġġel ta' informazzjoni bejn l-istati membri biex hekk ikunu jistgħu jilqgħu l-każijiet ta' frodi fuq skala kbira jew mudelli ġodda ta' frodi mill-fatt u nixtieq nidentifika l-importanza il nżommu kontroll tas sistema tat taxxa fl-ambitu nazzjonali kif għadd fil-bidu imma nindefendu l bżonn illi jkun hemm kollaborazzjoni qrib ħafna fost l-istati membri u Ma ninsawx fil-seklu li qegħdin li nisfuttaw dawn it-teknoloġiji il-ġodda biex hekk inkunu nistgħu nilħuqu l-għanijiet tagħna xejn iktar u jiena nistenna bil-ħeqqa illi nibda naħdem u jiena nixtieq nirringrazzja il rapporter għax-xogħol eh, tiegħu u grazzi ħafna President. Thank you very much. Grazzi ħafna tal-intervent tiegħek. Issa, issu Ludwig San, fisem l-SND. Eh, grazzi ħafna nixtieq nirringrazza lir rapporter għal ħidma tiegħu fuq dan il-fajl. Il-Kummissjoni preżentat sensila sħiħa ta' miżuri fuq il-VAT u naħseb li hija ħaġa fondamentali illi din il-ħidma issir waħda effiċenti, ġifier ħidma tagħna fil-ġlida kontra il-frodi tal-VAT għax din hija biss frodi każijiet ta' frodi ta' taxxa xejn inqas xejn iktar u għalhekk fit-13 Novembru 2017 bil-proposta tal komissjoni nistgħu ngħidu l-qabdet t tajba. Ir-rapporter jieħu bħala punta tuq l-integrità tal-persuni tad-data huwa ovvju li regoli ta' protezzjoni tad-data li jeżistu mod ġenerali u wkoll e, fissru li hemm bżonn ta' rispett anki f'dan il qasmi għandna bżonn naħdmu b'mod iktar intensiv biex niġġieldu kontra l-każijiet ta' frodi u l-evażjoni fiskali u l-iktar l evazjoni tal-VAT. L-awtoritajiet tat-taxxa ta għandhom bżonn ikunu jistgħu jsaħħu l-ħidma tagħhom. Għalhekk il-skambju tal-informazzjoni u id-dokumentazzjoni fuq eh, sospetti ta' każijiet ta' frodi tal-vat ta' bżonn jiġu mtejbin. E, L-autoritajiet differenti ta' taxxa se jkollhom bżonn jerfgħu ir-responsabilità ta' din il-ġlieda u se jkollhom bod kostruttiv jgħinu l-inkjesti amministrattivi biex niġildu kontra l każijiet ta' frodi tal-VAT. Huwa importanti illi ngħinu wkoll lill awtoritajiet tat-taxxa. Nagħlaq billi ngħid illi r il rapporter qed jitkellem fuq ċertifikazzjoni issa jidhirli illi hija ħaġa fondamentali kif qed tajt il-Komissjoni li jkollna sistemi tat-taxxa b'saħħithom illi bekk inkunu nistgħu nikkonsidraw il-persuna intaxxata ġifiri għal eh, vatt imma wkoll intaxxata għal dik li it-taxxa u dan huwa aspett importanti ħafna u tajjeb li nistgħu niskutu hawnhekk u hemm bżonn naħdmu b'mod intensiv ħafna biex insibu soluzzjonijiet xira. Għandna bżonn ukoll Eh, niġirdu dawn il-gruppi kriminali li kull sena mod sostanzjali ħafna jagħmlu każijiet ta' frodi eh, ta' vatti li jirpresentaw miljuni ta' euro kull sena. U għalek għanna bżon bżonn fl-imkien u forse jekk aħna għandna punti differenti imma nistaw naqblu u koll. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna. Ma jidirx li għanna l-kellim tal-gwe, pero għanna sur Marot Kaptu. il sinjura Kaptu. Fisem il-ħodor. Grazzi ħafna President, jiena naqbel ma dak li għadu kif għal sur Ludviksen. aħna wkoll nappoġġaw il-proposta tal komissjona tal komissjoni fuq eh, din il-Kooperazzjoni Amministrazzjoni fid-dawl ta' frodi tal-VAT. Aħna Nirringrazzjaw il-rapporter tal-abbozz ta' rapport tiegħu, però għandna perspettiva daqsxejn differenti u għalhekk aħna sares u numru ta' emendi li jirriflettu l-pożizzjoni tagħna. Aħna inħossu illi l-emendi illi huwa ressa mhumiex adattati fl-opinjoni tagħna. Pereżempju referenza għal persuni eh, li huma ċertifikati tax-xabli. Meta tħares lejn dan il-konċett tajb li naraw kif eh, dan jista' jiġi żviluppat aħjar, però li mhux inħassruh kif qed jipproponi ir-rapporter. Forsi qed inkunu anke restrittivi ħafna fejn qed nitkellmu fuq l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-taxxa bejn l-istati membri importanti li jkun hemm il ħarsien tad-dejta u diġà hemm leġiżlazzjoni fl-Unjoni Ewropea dwar dan, però ma nafux jekk jekk ninkludu dan fit-test għaliex jista' jkun illi l-istati membri interpretawha bħala mod ta' kif inaqsu l-kooperazzjoni bejniethom. Imbagħad fuq id-dispożizzjonijiet prinċipali tal-Kummissjoni ġifri illi l-awtorità li titlob ikollha l-istess drittijiet ta' ispezzjoni għal dik l-autorità u koll edha tirċivi dan huwa element importanti biex il-kooperazzjoni taħdem mod tajba. Il-qorti tal-auditjar għalet u koll illi dawn it-tip ta' odda għandhom jintużaw iktar u dinija xaħġa li tkun riflessa fl-emendi tagħna per eżempju fuq l-auditjar konġunt xi ħaġa wkoll li qiegħda fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni u aħna nappoġġaw apparti minn hekk aħna nixtiequ nsaħħu l-kooperazzjoni tal-Istati Membri mal-Olaf mal-Europol, l-Eurofisk u anka l-EPO għal każijiet iktar serji ta' frodi u anka niżguraw li ma jkunx hemm limiti legali u amministrattivi sabiex verament nkunu nistgħu niġġieldu l-kriminalità organizzata. Umbat fuq il-Most Favored Nation dan il-punt li jeżisti wkoll fil-taxxa diretta meta tirċivi informazzjoni minn pajjiż terz din l-awtorità trid tingħadda lil stati membri li jistgħu jkunu interessati fiha din l-informazzjoni. Għalhekk għal darb'oħra grazzi wkoll tal-ħidim tagħna shadows. Grazzi ħafna ma jidhirx li hawn shadows, shadows oħrajn ma nafx il-Kummissjoni jekk tix tintervjeni. intervjeni Inkella inkomplu bil-kaġdija nkunu nistgħu nikkonkludu. Grazzi, grazzi President. L-ewwel qabel kollox grazzi lill membri tal-Parlament talli appoġġaw il-proposta tal-Kummissjoni bħalma diġà għal dan huwa kumpliment tajjeb għalina li anka niblu dak li għanna bħalissa biex ikonna għodda u koll addizjonali biex niġildu l-frodi fiskali. Jiena inħossi li semmew il-kustjonijiet prinċipali ta' din il-proposta diġa kif fu l-Konsil qiegħed negozja fuq din il-proposta hija priorità l-Presidenza tal-Bulgarija u għalhekk nisħaq illi l-aspett ġdid din il-proposta u hija din il-possibilità il possibilità illi jkun hemm l-ispezzjonijiet vinkolanti taħt ċerta kundizzjonijiet meta pereżempju żewġ stati membri jitolbu għall-investigazzjoni l-istat membru ieħor. Naħseb illi din hija xi ħaġa ġdida u importanti sabiex l amministrazzjonijiet fiskali jkunu jistgħu anke jħaddmu l-qafas tal-e-commerce li dat jitħol fis seħħ Umbat, fuq l-emendi u t-tħassir ta' dispożizzjonijiet fuq is-sieti aħna naqblu ma dak li għadu kif intqal il-Kummissjoni proponiet eh, dawn l-artikli mhux ħajtneħew mhux ħanirtirawhom, però fl-istess ħin ma rridux nipprevjenu li jkun hemm ftehim fuq il-kumplament Ehm, ta' din il-proposta aħna rridu nżommuhom dawn id-dispożizzjonijiet sa' ninnegozjawhom ukoll fil-kuntest tal riforma tar reġim tal-VAT Imbagħad fuq il-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjoni tat-taxxa l-OLAF u l-Europol hawnhekk ukoll inħossu li dan huwa punt ġdid u importanti u għalhekk ma rridux nilimitaw dan il-punt iżejjed fejn għandha x'taqsam l-informazzjoni li tista' tinqasam nafu li dan huwa punt sensittiv għall-istati membri però nittamaw illi nixxinna nsibu xi tip ta' soluzzjoni fl-aħħar. Imbagħad fuq il-ħarsien tad-data rajtu proposta tal-Kommissjoni l-aġġornament ukoll ta' dispożizzjonijiet biex anka nobtu mal-GDPR u nadattaw mal-GDPR nifmu li hemm bżonn li jsir aġġornament u kif tafu wkoll il-mira mhijiex li jkun hemm prevenzjoni li stati membri jikkoperaw imma li niżguraw li drittijiet taċ-ċittadini u tal-individwi jkunu rispettati. U għalhekk irridu nqodu attenti anka fin-negozjati biex niżguraw li jinħoloq bilanċ, grazzi. Grazzi ħafna. Issa nistgħu nkomplu bil-catch DI, Signora Beres, li kjoġbok. Grazzi ħafna. Jiena rajt b'attenzjoni kbira il-proposti tar-rapporter tagħna u bħal kelliema kollha oħra ninaqat mal-kor nirringrazzjah. ringrazzjah Issa, fid-dawl ta' dak li qal il-shadow rapporter tagħna fejn jiena naqbel miegħu mija fil-mija nixtieq ninsisti fuq l-isfida ta' din il-proposta ta' regolament għax aħna nistabu f'mument fejn għal dik li għal kooperazzjoni amministrattiva kien hemm ħafna passi il qoddim iġifiri anki fil-qasam tal vatt U għet niftakar eh, f'eżempju reċenti ta' ftehim sabiħ ħafna ta' kooperazzjoni amministrattiva illi għadna kemm konkludejna ma' Norveġja. U naħseb dan it-test ġi votat unanimament mill-Parlament Ewropew tkun ħaġa stramba għall-aħħar li kieku fuq il-kooperazzjoni amministrativa ma' Norveġja ikonna ftejim emblematiku, ambizzjuż ħafna, u ma nużawx bħala livell ta' modell jew paragun ta' dak li suppost nagħmlu għat trattament tal-kooperazzjoni amministrattiva fl-Unjoni Ewropea stess. U waqt li naqra ċerti konklużjonijiet tar rapporter tagħna għandi l-impressjoni illi qed nitbedu minn din il-loġika u lek nstidinkom illi nalinjaw il-livell ta' ambizzjoni tagħna hawnhekk għalmenu fuq dak li diġà għamilna fil-ftejjim ma' Norveġja u mbagħad tal dak li huwa l-ispirtu illi akkompanja dak kollha li aħna akkumulajna fuq dik li hija l-amministrazzjoni dak li hija dak li għamilna bħala amministrazzjoni fuq il-VAT. Grazzi ħafna, għawn xi ħadd li xti intervjeni taħt il-kaġ Ma jidhirx li għal kas, każ allura lura rapporter is-sur Unas forsi xti jgħid xi ħaġa biex jikkonkludi m'hemmx xejx nixtieq inżid ir-rapporter ħerqana l-iktar diskussjonijiet. Grazzi mela issa spiċċajna il-skadenza l-emendi hija 23 ta' Mejju, l-konsiderazzjoni tal-emendi 18 ta' Ġunju, il-vot fil-ikon fil-19 ta' Ġunju u suppost il-vot fil-plenarja huwa f'Lulju. Grazzi ħafna sa jkollna niefu bej wieħed uħra għal seba' minuti biex nistennew is-sur Ferber rapporter tal-punti li jmiss nissospendu il-seduta l-issa grazzi.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 marbut dawn iż-żewġ proposti huma pakket illi għandhom il-mira illi neħħu l-intraprizi tal-investiment mis sijara u CRD erba u anka li kunem minn flok reġim prudenzjali eh, speċifiku l-proposti edin u differenza tal-reġim prudenzjali skont id-daqs il-natura l-komplessità tal-intraprizi tal-investiment l-iktar intraprizi kbar u sistematiċi jgħaw taħt il-reġim tal-banek skont il-CRR u CRD u l-intraprizi tal-investiment fl-Unjoni Ewropea madhom soġġetti għal dan, però issa għandhom reġim ġdid mm, id-detikat u ktar sempliċi. Il-proposta ta' direttiva toħloq regoli s supervizjoni tal intrapidi tal-investiment li tapplika wkoll għal l intrapiżi kollha kopruti mill-MIFID 2 u li temenda wkoll CRD 4 u MIFID 2 il-proposta ta' regolament toħloq rekwiżiti ta' prudenzjali fuq il-finanzi propji, il-kapital minimu, riskju ta' konċentrament, likwidità, eċetera, eċetera. Proposta temenda wkoll is-CRR, il-MIFIR u regolament EBA. Ir-rapport ser ressa 13 l-emenda sa' issa u fuq direttiva 34 fuq regolament u mod ġenerali rekwiżiti imponu fuq l-intrapriżi ta' investiment eh, iktar robusti u reġim ħafna iktar ugwali fil-Kunsill il-presidenza tal-Awstrija tixtieq tilħaq approċ ġenerali issa ir-rapporter biex jintroduċi d-dossier. Ja, vielen Dank, Herr für die Einordnung, wenn ich gleich Grazie il-messaġġ li ċevejti minant il-presidenza Austriaka kienet differenti illi fuq l-approċ ġenerali forsi nistaw niċċaraw din il-kwistjoni. Jena smajt illi imxejna ħafna fil-Bulgara u forsi jirna xilna nal u fuq dan il-fajl qabel l-ħar ta' sena il-qafas ta' supervizjoni prudenzjali u bazat fuq dak li applika għal-banek. Il-kumpaniji ta' investiment għandhom model differenti. Il-proposta tal kommissjoni hija mirata biex il-qafas regolamentari ikun iktar proporzjonat u ikun iktar aġustat għal model ta' riskju tal-kumpaniji ta' investiment. Bir-revizjoni, dak li qed nagħmlu bir-revizjoni ta' CRD u CRR. Hemm sistema eh, bitlet biċiet, waħda għal kumpaniji kbar, hemm il-kumpaniji eh, ta' investiment eh, tal-kategorija numru wieħed, u mbagħad hemm dawk illi huma ta' daqs medju illi il-ħtiġijiet ta' kapital tagħhom se jiġi bbażat fuq ċerti fatturi. Umbat <clears throat> id-ditti iżar e, iktar izolati u taħt il-kategorija tlieta. Il-proposta tiegħi tappoġġa dik tal-Kommissjoni bi klassifikazzjoni fi tliet kategoriji ta' ditti hemm lok għal titib fi tliet osma. U hemmhekk kun ċentrajt l-emendi tijaj. L-ewwel net irrit li ir-reġim għandu jkun iktar faċli għal kumpaniji żgħar biex jippjanaw biex ikollhom situazzjoni iktar prediċibli, allora iktar flessibilità f'ċerti osmo. <clears throat> u anki flessibilità għal modelli kommerċali differenti u strutturi tal-kumpaniji ta' investiment, għax hemm sensiela sħiħa ta' modelli kommerċali. Umbagħad, tiret punt, għal kumpaniji ta' investiment minn pajjiżi terzi, e jina rrid niżgura li hemm kompetizzjoni ġusta. Eh, ngħid xi ftit ħaġa fuq dawn. Il-prediċibilità u l-programmazzjoni, il-Kummissjoni tipproponiet illi ikkun hemm Eh, differenza bejn il-klassi 2 u 3 fuq kwistjonijiet kwantitativi. Però jista' jkun hemm fattur ta' elevator jiddefendi minn dawk il-kumpaniji bejn kategorija u oħra ikun jistaw jitxalqu minn kategorija l-oħra jiddependi minn riżultati li għamlu fl-ħar ta' sena u ċerti livelli ma jkunux preċizi bizzejiet. Hemm differenza bejn inħarsu ma il-fat li nħarsu lejn il l-isħma ta' kull jum u bat li konna eh, stampa ġenerali għal żmien itwal. U bat fuq il-flessibilità. Aħna narfu illi il-Kommissjoni ipprova tisib reġi iktar adatt għal dawn il-kumpaniji, però huma igwidati mir-reġim ta' supervizjoni tal-banek. E, Lan kien illi noħolqu dan ir-reġim anki għal doman għal kumpaniji ta' investiment ma nix nitolbu il-reportar kapajis parti sawnek u għabbażi anki tal-ritorni, tal-profitti. L-istrumenti u koll huma bazati fuq is-CRD u CRR. U dan jfisser li mhux faċli li wieħed jirrispettom eh, meta l-kumpaniji jkun żgħar. Allora għandu jkun possibbli li il-ditti individuali ikunu jistaw jużaw modelli li jkunu differenti mis CRR u CRD. Però dan għandu għamluħ biftejn mal-regolamenta mal-supervizuri. <clears throat> Mat fuq il-pajzi terzi. Meta wieħed il is illi eh, dawn il-kumpanija edin kważi pratikament fl-istat membru wieħed allura rridu naraw x'se jkun eh, dan il-reġim eh, meta nqisu dawk fil-pajjiżi terzi. Allora dan ir-reġim għandu jiġi moti bis fejn pajjiż terz għandhom regolamenti f'kull qasam illi se jkollu l-istess effett. E supervizjoni, kontrolli interni, komportamenti għandhom jiġu estizi. biex l-istess ħtiġijiet japplikaw anki għal ditti li ġu minn pajizi terzi u koll. U bad fil-kommerċjalizzazzjoni ta' dawn l-istrumenti finanzjari dawn is-servizzi m'għandhomx jiġu motija minn ditti mill pajjiżi terzi biex niżguraw illi għandhom jisiru biss minn dawk tal-Unjoni Ewropea. Dina ħaġa li diskutejna diġa fil-Komitat fil-kontest tal-MIFID u tajna eżempji speċifiċi. Hemm kriteri politiċi li jistaw jiġu applikati. Anki fuq il-rikonoximent tal eh, ċerti ditti Svizzeri li eh, ġi eh, dendam dan rikonoximent ġi moti għal sena bis. jina naħseb li l-proposti tijaj pratikament qegħdin itejbu l-proposta oriġinali u nħares qudiem lejn kooperazzjoni solida u kostruttiva mal-Shadows. Grazie Markus. Eh, forse il-presidenzi differenti għandhom opinjoni differenti, anche jekk hemm daqsxejn ta' inkoerenza Ben, ma nafx hekk il-presidenza Awstrijaka tagħkom mhijiex differenti minn dik li għandin. E nittama li l-ottimizmu tiegħek huwa ġustifikat. Fisem l-SND e, se titkellem e, pervams beres. Jiena ma nafx kif se nagħmlu. Irrid naqra fisem ix-shadow, però għandi puntina wkoll personali Mela, jek ti permetti li se niprofa najdum flimkien iż-żewġ intervenzjonijiet. Ix edaw rapporter ma jistax ikun prezenti, ma tistax ikun prezenti kella laqa importanti f'Pariġi. U se naqra il-punt taħħa u naturalment tilqa il-proposta tal-Kummissjoni. Ija taħseb li l-proposta hija tajba u rridu insaħħu CMU billi nieħdu l-investimenti żgħar mill-qafas bankarju ta' CRR u CRD li huwa tajjeb biex eh, tilqa għal vojt fil-Unjoni Bankarja. Il-proposti għal dan din il-ħtieġa eh, eh, huwa adattati għal daqs tagħhom għax m'għandhomx depositi u fl-istess ħin e, jirettifikaw situazzjoni li ċerti e, ditti għandhom eżenzjoni u mandomx dan il-din ħtieġa prudenzjali. U għal din ir-raġuni aħna nixtiequ natu afa speċjali għal daw. Hija e, ta' prezza anki l approċ sempliċi tal kommissjoni pero temmen illi E bżon nizguraw li din sempliċità miex se timxi kontra l-lan tana li konna su għawi u robust. U għal din raġuni ta' poġġa l-approċ ta' Sur Ferber biex ikun hemm iktar proporzjonalità u tirringrazzja ħar-rapport tiegħu. Infatti l-IBA identifika 11 il-tip ta' ditta ta' investiment u illi ninkludom fi tliet kategoriji hija diffiċli, ħaġa diffiċli, u allora hija ħadd tipprova ħadd tippreżenta emendi biex eh, timmodifika dawn għal modelli differenti kommerċali u anki għal fire għad dittizar. Miex zgura illi taħti li l-NCAs effett diskrezjonarju. U mi zgura ek diniex laħjar mod biex ninkludu l-proporzjonalità. Ti referisci għal fatt illi id ditti ta' investiment huma eh, pratikament 80% huma fir-Renju Unit. Allora eh, dan il-fajl għandu dimensjoni Brexit u tilqa l-proposta minnaħa tal-Kummissjoni għall-ekwivalenza li hija bilanċata u tmur fid-direzzjoni tajba. Però naturalment il-negozjati attuali fuq il-rapport Hayes fuq l-ekwivalenza għanda tiġi konsiderata. U barra minnek hekk hija temmen illi il-kwistjoni ta' regoli fuq il remunerazzjoni wkoll hija marbuta mal-konklużjoni tal-CRD4. Għax e, hemm profil ta' riskju differenti e u għal din raġuni tixti illi eh, il-kalendarju jiġi pospost għall-anqas għal xar u jina bħala koordinatur tal-esedin napoġġa din it-talba. Però President, eh, eh, President tixti illi nitkellem issa bħala intervenzjoni b'kaċ di għaj u nerġan iġi. Mela Le eh, wara, allora eh, iktib ismi fil-lista tal-kas Mena dikan dika namluha iktar tard wara illi inkunus smajna xedu skolla. Sur Lukas mill-ACR. Grazzi. Bil-Ġermanis. L-ewwel net, nixtieq. Najt. Illi naħseb il l-approċċ tal kommissjoni huwa tajjeb għax joħloq dawn it tlet kategoriji ta' kumpaniji ta' investiment biħtiġijiet differenti għal kull wieħed u anki l-ħtiġijiet ta' kapital. U naqbel ukoll mal-pożizzjoni ta' Sur Ferber illi il-proposta tal-Kummissjoni forsi hija kalibrata iżejjed għabbażi ta' kif nirregolaw il-banek. U naħseb illi dan jġibni għall-ewwel punt tiegħi. Għaliex? Jekk aħna qegħdin nidderegolamentaw, hemm żewġ alternativi dimna. Nistenna sakemm kulħadd qed jismani. Hemm pratikament żewġ possibilitajiet għal biex ikun hemm deregolamentazzjoni. L-ewwel ngħidu illi se nibbażawha fuq il-ħtiġijiet ta' supervizjoni eh, għalla stabilità tal-kumpanija ta' investimenti. Jew inkella nibbażawha fuq kif aħna ifissajna eh, e l-ħtiġijiet biex ikun hemm eh, kondizzjonijiet indaqs fuq suq kollu jiena naħseb illi hija l-ewwel għani li nridu nagħtu priorità, rridu nagħtu eh, ħtiġijiet li huma ġustifikabbli biex nistabilizzaw is-suq tal-investimenti. Il-banek jistaw jistrutturaw il-modell tagħhom b'mod differenti jekk iridu biex ikun jista' ikunu jistaw ikunu kompetitivi mal-kumpaniji ta' investiment. U għalek e, KMVR u KMCG e, u, anki metan isu differenza bejn l-esma u l-IBA e, l-esma għetta tiktar parir. U tini punt għandu jku ftijaj huwa id definizjoni tal-dittizar ħafna drabi hemm ħtiġijiet rigorużi u f'ċerti attivitajiet ħtiġijiet eh, zero. Huma kwantitajiet baxxi irridu anki nikkonsidraw li jista' jkun hemm kumpaniji ġodda, kumpaniji li jixtiequ jidħlu fil-suq. Umbat, fuq il-ħtiġijiet ta' publikazzjoni, fuq l-istrutturi salarjali, għax aħna hawnhekk nitkellmu fuq il-kumpaniji żaru ta' daqs medju, għax jekk mhumiex importanti biżejjed mhuwiex importanti illi illi noħolqu kategorija taħħa. U matilla r-raba punt u fuq l-ekwivalenti ta' pajjiżi terzi. jina naqbel perfettament ma' dak li għadu kif qal sur Ferber. <clears throat> Naħseb illi l-ekwivalent ta' pajjiż terzi u għal approċċ tajjeb. U aħna nixtiequ nappoġġaw il-flessibilità ta' suq u namlu possibli anki li eh, anki għal kumpaniji li huma barra mill-Unjoni Ewropea allora jiena ma nifimx il-numru 28. Inti għadha kif ikkumentajt fuq da, però jekk dawn l-osma, jekk dawn il-żoni noħduhom barra mill-mifid own trading u permanent establishment għal kumpaniji barra mill-Unjoni Ewropea, pratikament qed nintroduċu ħtieġa ta' rilokazzjoni u dina tkun miżura protezzjonista u ma tkunx edha tinċentiva il-kumpaniji u ma tkunx edha tiftaħ lejn il-suq tal-kapitali. Tista' forsi t-kommenta fuq dan il-punt 28. Għanna għanna xaħat minn għalde li jishtiq jitkellem? Le? Mela, eh, għal-ħodor supposta għaw il signora Lambert, pero għaw għaw il-sur Giggold. MSS issa Sur Gigold. Jina mandiċ intenzjoni nidħol ma' gwe. Jina għadni pro-Ewropew. Eh, u dena ti konfondini naf li l-SD provaw eh, jikonvinċuko, però marnexinomx. President, tajtni l mikrofono jew le? Skużawni, ħadżbal fil dokumenti rajt il-partit zbaljat. Grazzi, President. Mela, l-ewwel net, grazzi lill-Kommissjoni ta' din il-proposta li nil aħħa b'mod ġenerali. U anki l-rapporter għal għal parti sostanzjali bl-emendi tijaw. U jina nħares l qudiem biex ikonna dibattitu. L-unet il-ħodor dejjem kienu eh, jaqblu li jkun hemm proporzjonalità fir-regolamentazzjoni finanzjarja u din għandha tkun bażata fuq analiżi xierqa li ma eh, regola hija neċessarja li ma għal lima mudell kommerċali Umbat ħafna mill-emendi li il-rapporter ressa b'mod partikolari fuq il-loophole għal SIs illi waħda mill-emendi għanda intenzjoni tala u anki il-kwistjoni illi ikolna e- e- eh, media fuq ħafna snin u biex mi hemm eh, bidla eh, immedjata. U dawn huma kollha punti li nistgħu nappoġġaw. Aħna mbagħad għandna mistoqsijiet lejn il-Kummissjoni. U anke jekk inħarsu lejn il-tħassib ta' ħafna ċittadini u eh, partit interessati, dawn il-kategoriji huma bbażati fuq il-kriteri ġusti minnaħa wahda nistaw naraw illi sissa jista' jkonna sistema komplikata ħafna għal eh, operaturi zar. Pero jekk wieħed għandu ħafna flus, ġestjoni eh, ta' ħafna flus u ftit kapital il-supervizjoni Ewropea ma tirigwardakx. Anki jekk il- is-saħħa eh, kommerċali tista' tkun kbira U allura aħna għanna dibattitu attualment uh, fuq l-influenza kbira illi għandhom il-ġestori tal-assi meta jaħdmu uh, fil ċerti uh, fċerti ditti. U jina naħseb li dawn il-kriteri li għanna attualment u dimna u ma bazati fuq ċifri. U pratikament fuq fondi propri, però jridu jħarsu lejn kriteri iktar kwalitativi, mhux biss kwantitativi. U dawn inkludu anki influenza potenzjali fil su tal-ekonomija eh, soċjali bħala eh, managers ta' investiment, tal-assi, u aħna eh, għandu eh, jkollna Eh, ruol fil-parlament għax mm, smajt minant ħafna kumpanili iridu eh, jaffaċaw dawn din l-influenza cross-settoriali ta' dawn il-managers. Rajt illi inti qed proponi anki emenda illi dawk illi jamlu jgħatu pariri eh, fl-investimenti non discretionary għandhom jiġu trattati b'mod differenti meta niġu għal eh, ħtieġa ta' kapitali. U dina, eh, dina trid tidġelida għax anke jekk aħna jekk inti qed tagħmel tagħti pariri fuq bażi mhux diskrezjonari, wieħed jista' jkun soġġett għal każ ta' libell u, jekk m'għandekx kapital, dawk li għandhom dritt ta' kumpens ma għandhom lebda kopertura. nara, eh, nifhem il-puntijak eh, eh, li hemm differenza meta l-pariri kun diskrezjonarju jew le. U barra minn hekk settur finanzjarju trasversali, aħna nissofonu illi l-ESGs u il-riski ambientali u soċjali għandhom mikonu iktar trasparenti u naraw fl-aħar ta' xar il-proposta tal-Kummissjoni fuq dawn il-punti u naturalment aħna se niproponu emendi illi se introduċu dawn ideat fil-qasam tal-ditti ta' investiment illi jikonsidraw anki il-proporzjonalità. U fl-ħar nishtiq fuq il fat illi aħna nemnu illi ċerti regoli a priori u ma naqbilx ma' sur loke anki meta niġu għal uh, ditti ta' investimenti u anki regoli pajis pajis u anki riportar ta' taxxi u anki fuq il-remunerazzjoni, forsi dawn huma neċessari u hemm ċertu riskju illi aħna sen nitraskuraw riski li fil-fatt eh, huma reali. Jiena nħares l qudiem interess lejn din id-diskussjoni u jiena nemmen illi il-proporzjonalità li ġiet introdotta mill-Kommissjoni u l-idea ta' simplifikazzjoni għandha għandha twassal għal regoli iktar rigorużi għal Eh, operaturi iktar għawin li qegħdin dejjem jikbru fl-importanza f'ekonomija soċjali li ma kienux prezenti eh, daqshekk meta aħna ħlaqna il-suq eh, intern, suq singolu fi servizzi finanzjari. Grazie ħafna tal-intervent tijak issa sur Viera Gas mill-Guwem mux prezenti fis-sala, anzi għanda xaħat li forsi seħodlu postu. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħidilkom illi sur Jegas mhux Sinjura Jegas mhix hawnhekk għax edha simkien ieħor la oħra imma naf illi fil-ġant li ġejjin se eh, jibat il-kommenti tiegħu min issa jħodlu postu m'għandi kumment dak li qal is-sur Giggled. Forsi jista' tisewwi l-iżbal tiegħek għax qal il-intat li rappreżenta l-gwe u ma hu hekk għamel imma nixtieq illi juri iktar rispett għal gwe u għalija personalment għax il-kummenti li jagħmel fuq soċjalisti fl-Ewropa ma kinux tajbin kienu inġusti imma għax huwa ħabib tiegħi u kollega tiegħi nixtieq pubblikament illi ma jagħmilx iktar kummenti bħal dawn fil-futur naħseb tistgħu issolvu problemi ta' bejnietkom barra mill-awla u issa morru għas sessjoni ta' kaċ tijaj, mbagħad kommissjoni, bat ir-rapporter nagħlqu. Mela, għall-ewwel sessjoni ta' kaċ tijaj għandi il-sur Sanders sumat il-Sinjura Beres. Grazzi ħafna, President. Nixtieq jina wkoll nirringrazzja l-rapporter għal proposti tiegħu u nixtieq nagħmel kumment fuq id-dispożizzjonijiet kollettivi li għandhom x'aqsu mal-pajjiżi terzi naħseb li huwa importanti li nsaħħu dawn id-dispożizzjonijiet u mod partikolari illi nsaħħu dawk illi jeżistu mifet issa attwalment dawn ir-regoli mhumiex dejjem ċari ħafna forsi anki joqsu mill-saħħa tagħhom u dawn l-inugwaljanzi ma jpermettunix li nitrattaw żewġ tipi ta' problemi per perspettiva tiegħi. L-ewwel problema fuq dik li għal kompetitività lejali naħseb li huwa importanti niżguraw ruħna l kumpanniji ta' investiment fuq livell Ewropew jkunu f'kompetitività ma' entitajiet li huma sottomessi għal regoli li huma simili li ma jistawx jaħarbu mill-esiġenzi fondamentali illi jeżistu fil-mifid. U għalhekk it-tieni punt tiegħi huwa fuq istabilità finanzjarja. U għalhekk f'dan il-kuntest it-tibdiliet mir-rapporter biex jagħti qafas aħjar li riski min-naħa tal-kumpaniji ta' investiment ta' pajjiżi terzi u ma' mill-perspettiva tiegħi xi ħaġa li nista' nilqa' bisħieħ. Grazzi ħafna, President. Thank you very much. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Beres biex inżid ma' dak li qalet is-Shadow eh, Rapporteur Signora Malvo naqbel magħha. L-għonet nixtieq imur lura għal kwistjoni ta' definizzjoni ta' tliet kategoriji ta' stabilimenti. Bitħassib kif qalet il-Kummissjoni fi post inizjali tagħha li jkun hemm e, sistema speċifika għall SIs Imma meta jkun hemm konfużjoni b'attività ta' tip li kważi hija waħda bankarja, għandna bżonn li nkunu f'pożizzjoni li jkollna l-istess eżiġenzi bħal dawk li japplikaw għal Banek Ewropej u nirrispettaw dejjem il-prinċipju ta' sussidjarjetà imma fit tlet kategoriji ta' SIs definiti kif ukoll ovvjament il- kurituri illi jorbtuhom flimkien għanna esiġenza jidri li illi kull essaj illi tagħmel attività kważi bankarja ma tkunx tista' tibbenefika minn sistema iktar favorevoli illi li kieku jimmina il-bażi ta' kompetitività u l-istabilità finanzjarja. U dan ta' dispożizzjonijiet eh, kollha li għandhom xaqsmu għal pagi għal remunerazzjoni u smajt dak li għal wieħed mill-kollegi ti għandu kun kien tisturbu kaj li tkellem qabel. Jidir li l-dispożizzjonijiet fuq remunerazzjoni huma element kważi sistemiku jekk eh, nistanajtek ta' dispozizjonijiet għax nafu l-konsekwenzi li ma jista' jkunu għas-settur. Issa dawk li huma l-ekwivalenzi Naħseb hawnhekk għandna diffikultà reali għax meta nara ċerti jementi minnaħa tar-rapporter jesisti il-riskju illi permezz ta' dan ir-rapport nkun din eh, nipreġudikaw bisħi id-definizzjoni illi aħna se noħorġu biha fuq is-sistema ta' ekvivalenzi fir-rapport ta' Brian Hayes. Għax, sur rapporter, inti l-iktar skellimt fuq illi jista' jkun hemm ċerti stadji ta' sistema ta' ekwivalenza li jiġi minn arbitraġġ politiku inta mit referenza għall ekwivalenza mal-Svizzera fil-qasam ta' MIFID. U għalhekk id-dibattitu kollu li kellna speċjalment mal-Kummissjoni juri illi bil-kontranzi Is-solidità tas-sistema ta' ekwivalenza għandha bżonn tkun imsejsa fuq valutazzjoni teknika tal-standards applikati minn żewġ naħat u dan jiġi minn seta unilaterali tal-Kummissjoni u għalhekk jekk hawnhekk aħna din nidefinixxu l-ekwivalenzi u ngħidu li kollek huma bżonn jiġu minn kodeċiżjoni speċjalment taħt ir-regoli tal-Parlament Ewropew, inkunu qegħdin nippreġudikaw bi sħiħ is-sistema ta' ekwivalenza u li aħna mbagħad nidefinixxu iktar tard wara r-rapport ta' Brian Hayes u lek aħna għandna problema kbira ta' metodoloġija hawnhekk kif se jkun hemm arbitraġġ tas sistema li qegħdin nużaw issa mingħajr ma kien hemm minn qabel ftehim ġenerali fil-qafas tar-rapport ta' Brian Hayes imbagħad bħala sostanzjalment naħseb illi fis-sistema ta' ekwivalenza għandna bżonn illi nkunu eh, stretti ħafna fuq sistema illi ma jwassalx għal ġufija la ta' stabilità finanzjarja u għawnek naqbel ma' rapporter li natu lil nisa eh, esterni xi privileġġ ta' post U dinja l isfida wara kollox ta' sistema ta' ekvivalenza definita so fejn nittama il-inkunu nistaw naslu meta nkollna l-analisi tar rapport ta' Brian Hayes. U għalhekk nagħlaq billi ngħid illi l-iskadenzi ta' depositu tal-emendi ikun li ma jkun ir-ritmu tal-Kunsill għax ximdaqiet eh, eh, jaġġel iktar minna ximdaqiet le U jekk bħala eh, eċċezzjoni kun jrid jaħaf iktar minna fuq dan il-fall nasib il-koerenza u l-loġika eh, titlob illi jkollna ftit iktar żmien biex neżaminaw il-punt ta' ekwilibrju ta' din il-Kummissjoni fuq xi ħaġa tant importanti eh, bħal dan li qegħdin niddiskutu issa. Thank you for your intervention. Grazzi tal-intervent tiegħek. Issa nipproponi l-Kummissjoni tieħu l-kelma. Nick jogħġbok. Grazzi ħafna, President, u grazzi l-Sur Rapporter, membri tal-Kumitat, għal dan id-debattitu għall appoġġ illi ħadd nota fuq il-proposta tal-Kommissjoni di tħedġiġna wara kollox, dan l-appoġġ ħedġiġna. Nixtieq infakkar però li huma malanijiet ewlenin illi aħna xtaqna nilħu permezz dan it-test biex niżgura ruħna illi din il-varjetà ta' pożizzjonijiet u dan il-varjetà ta' affarijiet li għandna fuq is-suq Ewropew ikunu sottomessi għal regoli prudenzjali li tassow ikopru ir-riskju espost. Għalissa mhux il-każ skontna għax il-qafas legali illi gverna dawn il-kumpaniji mu għet jisib ruħu malla f'dan l-affarijiet kollu. Lek l-ewwel ħaġa li xtaqna nagħmlu dan it testuwa huwa identifikaw ir-riski u e, jkunu e, sottomessi dawn għal esigenzi ta' kapitali dawn il-kumpanniji bil-riski stess tagħhom u aħna wkoll xtaqna illi nilħu għan ieħor ta' simplifikazzjoni proporzjonalità għax nafu wkoll li dawn il kumpanniji għandhom ruol importanti fis-swieq finanzjarji Ewropej għal finanzjament tal-ekonomija u għalhekk ksibna li kien utli illi regoli li nimponu jippermettu dawn il-kumpaniji li jkomplu jagħmlu din il-ħidma waqt mill-ġdid ikunu sottomessi għal regoli prudenzjali adattati u t tillet għan li ġi diskuss ukoll illum li kien tagħna illi nizguraw ruħna illi sistema li se napplikaw eh, vis-a-vis il pajjiżi terzi ġi msaħħaħ tas-sew fil-daw tal-fatt li regli ta' ekwivalenza illi jesistu illum kienu f'epoka meta l-perspettiva li konna servizzi illi jibqaw ta' pajjiżi eh, ta' barra l-Unjoni Ewropea kienu inqas importanti mill-futur qarib u għalhekk dawn huma raġunijiet tal-proposta tagħna li xtaqna nsaħħu l-qafas fejn id-deċiżjonijiet ta' ekwivalenza jittieħdu viżavi pajjiż terz ċivili tieħdu mill-Kummissjoni u nestendu ir-regoli ta' referenza tagħna, jiġifieri għal dawk li huma deċiżjoni ta' ekwivalenza biex hekk ikun hemm regoli li jkunu komuni bejn dawk li japplikaw fil-pajjiżi terzi u regoli li japplikaw fl-Unjoni Ewropea u niskuraw ruħna il proċedura u l-kontroll tas supervizjoni a posteriori jiġu msaħħaħ u jkun hemm tassew regoli komuni bejn il-fornituri ta' servizzi tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi terzi. Aħna ovvjament rajna b'interess kbir il remendi ta' rapporter li kopru grossomodo il-punti li aħna għajimna. Ovvjament aħna dejjem għad dispożizzjoni tar rapporter u ta' dan il-komitat biex natu lajnuna tagħna dejjem għad dispożizzjoni tagħhom iġifieri biex insibu soluzzjonijiet possibbli fuq dawn il-kwistjonijiet. Forsi l-aħħar punt jekk tippermettili għax is-sur Gigold saqsina mistoqsija fuq it-trattament tal-asset managers fil-proposta tiegħu tagħna. Fil-fatt huwa minnu illi l approċċ li aħna segwejna fil-qasam ta' klassifikazzjoni huwa pjuttost kwantitattiv għax qed naraw il-daqs tal-assi li huma ġestiti u skont id-daqs tal-attività tagħhom jistgħu jkunu f'klassi tnejn jew tlieta. Imma da ma jiddependix biss mill-kwantità ma wkoll mill-kwalità x'aħna xtaqna permezza din il-proposta u dan qegħdin nagħmluh biex nindefinixxu dak li aħna nikkonsidraw bħala kumpanniji sistemiċi, aħna xtaqna naraw ukoll u jew nidentifikaw ċerti tipi ta' servizzi li Eh, huma ġustifikati li jistgħu jiġu trattati mod iktar prudenti minn oħrajn, waħna identifikajna l-attivitajiet ta' trading kif ukoll mod partikolari dan il-kuntest U għalhekk biex niżguraw ruħna li meta dawn l-attivitajiet ta' trading jiġu eżerċitati fuq livelli għoljien ħafna u jista' jkunu sistemiċi u għonek nirrispondi wkoll għal dak li qalet il-Sinjura Beres fl-intervent tagħha, dawn il-kumpaniji kun jista' jiġu trattati bl-istess mod bħal banek. Ġifiri fuq livell ta' konverġenza ta' regoli u ta' kompetitività eh, legali eh, leali kemm jista' jkun u eku Grazzi ħafna da kollu li kelli ngħid sissa, grazzi ħafna tal-kommenti pozittivi ta' dan il-Kumitat. U l-Kummissjoni dejjem a dispożizzjoni tar-rapporter ovvjament fil-ħidma futura tagħna. Grazzi ħafna tal-ispjegazzjoni tiegħek. Issa semmur lura għas-Sur Feb ir-rapporter. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-kommenti kollha tagħkom. Naħseb illi juru illi hemm xi oqsma fejn ikunu nistgħu naslu malajr għal ftejim imma hemm oqsma fejn se jkollna bżonn diskussjoni u din hija ħaġa li nifhmuha ovvjament. Imma hemm bżonn li ngħid jiena xi ftit surpriż għax kelli skeda mill-bidunet tajta li shadow rapporters kollha. Issa jiena konta tinżomm ma' din l-iskeda, ma' dan il-programm, u zammejt ma l-iskadenzi kolla kem stajt u ma kien hemm ħadd li ma li oġġezzjona, imma jiena naqra sorpriż li se jkollna nistennew rapport ta' inizjattiva propja biex nittrattaw l-ekwivalenza dan huwa l-każ mela mhux suppost laqas nivvotaw fuq ir-rapport ħabnax wara kollox. U koll dan għandu impatt fuq l-ekwivalenza. Walek jekk se jkollna nistennew jew wieħed jew liħor, ieħor ma ma tistax tajt illi namlu ħaġa għal rapport wieħed u mbagħad ekonna mġiba differenti fuq rapport ieħor għalhekk għal din ir-raġuni naħseb nistgħu nitrattaw l-ekwivalenza different, mod differenti mir-rapport ta' Hayes u eh, fid-dawl tal-iskeda inkunu nistgħu nikkonsidraw ukoll ir-riżultat tiegħu imma m'għandniex lanqas ir-riżultat tar rapport Herbner Issa fuq l-ekwivalenza jien semmejt l-eżempju tal-Iżvizzera imma perħvanx stajt insemmi l-Istati Uniti waħna binna fil-Kumitat illi ma konniex kuntenti, ma konniex sodisfatti bil-mod kif il-Kummissjoni trattatu għal daqstant dak li stajna nilħu huwa ekwivalenza ristretta limitata biex hekk ma ftaħniex xaq lakuna illi tfisser illi kumpaniji żgħar setaw ikunu iżommu lura l-Unjoni mħabba l-ekwità stajt ħadd eżempju ieħor kif għadd. U l grupp tal-SND qabel jiena użajt l-eżempju tal-Iżvizzera imma stajt uh, u koll użajt l-Istati Uniti, forsi reazzjoni kienet tkun differenti. Issa, il-kumpaniji l-gbar ta' investiment jibqaw fis sistema ta' CRD u jina da' ma' bidil xejn minnu. Kollox li għana għal dak li juwa il-rapportar pajis pajis, trasparenza, remunerazzjoni, dawn huma kollha kwistjonijiet li se jibqaw. Imma il-kwistjoni hija dik ta' personalità hemm bżonn nagħmel l-istess ħaġa l-kumpanija ta' investimenti li qed titratta biljuni waqt li hemm dawk li titrattaw miljuni. U għalhekk għandna bżonn naraw mod sistemiku dak li huwa rilevanti. Għandna bżonn naraw il-proporzjonalità u naraw ukoll l-iskala reali tar-riskju. U naħseb din hija xi ħaġa li għandna bżonn niddiskutu iktar fuqha u mbagħad fuq 28 jiena għandi ġustifikazzjoni dettaljata fir-rapport tiegħi fil-fatt kumpaniji ta' investiment esterni ma jieċ iġi permessilhom li jgħam affarijiet li mhux permess tal kumpaniji Ewropej. Nistgħu nitkellmu fuq dan jek nistgħu nagħmlu affarijiet mod differenti għaliex ta' nitkellmu b'ta' bejnietna ma naħseb din hija xi ħaġa li tikseb il-kontra dak li nridu. Iġifiri, il ċerti affarijiet mhumiex permessi u jekk ikunu permessi x'imkien ieħor, allura nafu se jiġri il-kummerċ imur x'imkien ieħor ma jkunux nistgħu nagħmlu supervision ta' attivitajiet. Jiena nista' niddiskuta li xle jina lest niddiskuti għandi pożizzjoni ċara u netta ma ma naħsibx li għanna bżonn impoġġuna impoġġu l-inna nfusna f-pozizjoni li fejn se nkunu għar mill-li qegħdin. U d-dibattitu wera illi hemm numru ta' oqsma fejn se jkollna bżonn diskutu iktar u għalek se jkollna bżonn xi laqgħat oħra ta' shadow rapporters u naħseb għandna bżonn nieħdu dan iż-żmien biex niddiskutu. Għax jekk tassew nixtiequ li jkollna skeda adattata forsi allura għandna bżonn ġimohra. L-emendi apparentament diġà jistgħu jintbagħtu. u għalhekk naħseb illi hemm bżonn li konna diskussjoni dettaljata biex hekk ikonna konsens wiesa u għandna bżonn iż-żmien għax imbagħad se jkun hemm il-pawża ta' sajf u għalhekk għandna bżonn nikkonsidraw dawn il-fatturi kollha. Jekk nibdew bit-traligu fl-aħħar tas-sena, mbagħad ma nkunux nistgħu naslu sal-aħħar tal-mandat tagħna u jiena ħsibt illi din kienet xi ħaġa illi xtaqna nimxu l-qoddim pass maġel biex hekk ikollna opportunità realistika illi naslu għal tmiem qabel it-tmim tal-leġislatura tagħna u għalhekk jiena fis-sajd din l-iskeda u għalhekk ma naħsibx illi ikun favorina li ikun posponu eh, diskussjoni u mbagħad nittrattaw fil-leġislatura li miss. Grazzi. Sum up. So ah, please. Jekk joġbok. Signora Beres, dispeċini, President, ġajt saqsejtek għal-kelma, imma din kwistjoni ta' Eh, diskadenzi tal-emendi nasib il-rapporter jista jaqbel meta nfakkar hawnhekk il-privileġġju ta' kalendarju dak tal-President u mhux tar-rapporter dan il-Parlament. Il-President il-President huwa l-arbitru fuq deċiżjonijiet tar-rapporter ma' regola hija tal-plenarja għal dak li huwa il-funzjonament stess eh, tal-ħidma tal-deputati. Nista' ngħid ukoll ir-rapporter Eh, uża argumenti fuq ir-ritmu fejn aħna għandna bżonn naqgħu diskussjoni fuq it-test jiena naqbel 100 fil-mija lan illi nkonkludu ma' din il-leġislatura qabel it tmim ta' dan il-mandat imma nistantikom eżempi oħra ma nixab fejn għamil lista sħiħa tiegħu imma qegħdin f'moħħi u għet nagħmel referenza għalihom fejn l-obbligu illi nalqu qabel it-tmiem tal-leġislatura hija l-istess u għalhekk għandna kalendarju fejn miktar ġenerus. U għalhekk nissuġġerixxi illi tagħmlu referenza tal-President Permanenti tal-Kumitat tagħna fuq il-possibilità illi eh, nipposponu b'xar l-emendi il-punti illi għandna speċjalment fejn ma naqblux fuq ir-rol tal-Parlament Ewropew fl-analiżi tal-ekwivalenzi differenti proposti hawnhekk din hija kwistjoni fondamentali u ma naħsibx illi nistgħu niddeċidu qabel ma jkollna orjentazzjoni żgħira l-ewwel debattitu f'din dan il-kumitat fuq ir-rapport Hayes stess. Walek sur rapporter insaqsik biex eh, anzi President insaqsi ehm, konkludix xek loġbok fuq dan il-punt illum u eh, ħu nota tal-fatt li hemm eh, talba stretta tal-grupp ta' soċjalisti biex niposponu b'xar. Thank you. Uh, so let me conclude and propose. Grazzi, mela, biex nikonkludu ngħidilkom kif ħanimxu għalissa il-kalendarju huwa dan l-iskadenza tal-emendi l-24 ta' Mejju 2018, konsiderazzjoni tal-emendi 18 ta' Ġunju, il-vot fil-Kumitat Ekon l-24 ta' Settembru għat memx data l-plenarja minħabba ċirkostanzi nixtieq insaqsi il-President Sur Gualtieri sabiex eh, jiddiskuti flimkien mar rapporter kif ukoll mal-rappreżentant ta' din il-proposta u jisu l-alternattivi differenti sabiex ikun hemm anke kjarifika dwar il-kalendarju anke tal-Presidenza biex malar kemm jista' jkun dan il-fajl jasal f'konklużjoni tajba. Mela. Issa wasal il-ħin tal-votazzjoni, pero għalissa eh, sa segu l-kalendarju eh, illi għadni kif semmejt. Grazzi ħafna. Thank you very much. I guess very soon we will get Mela, eh, imbagħad naddulkom anka l-informazzjoni b'mod trasparenti, l-votazzjoni u fil-ħamsa kwart, allura l-istessa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

So dear colleagues, welcome for this. Kollegi, nilqakom għal din is-sessjoni ta' votazzjoni importanti ħafna. votaw fuq żewġ abbozzi ta' rapporti importanti essenzjali fil-qasam, anzi fil-qafas regolatorju tagħna l-Unjoni tas Kapitali kif ukoll l-impatt illi għandhom fuq avvenimenti illi il-kol nafu dwarom, mela. Ejja nippruvaw is-sistema jien ittestjaw ftit. Please, everybody. Mela, kolħat jikħuġukom tivutaw. Għan kollega li mxet jivvota, tajjeb. Mela, nistaw nibdew bil-rapport tas Sur Langen. Fid-dal rifit Emir u koll emenda 77 u 79 favur kontra. Għanna ta' pero għan ċekjaw votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Fazzjoni magħluqa u din tgħaddi l-emenda 78 taqa'. Issa kompromessu wieħed favur kontra sanzjonijiet di L-emenda għalhekk irridu nivvotaw b'mod separat fuq l-emenda 80 fuq il zida ta' xi kliem favur kontra Astensjonijiet. Niċċekjawa. Votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Is adopted. U din taddi. Issa l-kompromess 16 favur kontra sanzjonijiet taddi. Kompromess 14 favur kontra sanzjonijiet taddi. L-emenda 88 favur kontra astensjonijiet ma taddix. L-emenda 89 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 2 favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 96 favur kontra astensjonijiet taddi. Il-kompromess li ta' favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 120 favur kontra astensjonijiet ma taddix l-emenda li missu 121 favur kontra astensjonijiet għajan iċċekjaw vot elettroniku mela votazzjonija miftuħa u issa maluqa u din ma taddix maġġoranza. 122 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 123, 124, 125 favur kontra. Għani iċċekjawa. Vote is closed. Passjoni s-sema l Mela, inda salura ma taddix 126 favur kontra stensjonijiet taddi, 127 favur kontra stensjonijiet ma taddix, kompromess serba favur kontra stensjonijiet taddi, emenda 155 favur kontra astensjonijiet taddi, l-emenda 154 favur kontra astensjonijiet ma taddix, l-emenda li jmiss. 156 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Għan għab b'vot elettroniku, vot huwa miftuħ. Vote is closed. Votazzjoni hija magħluqa. Tatti. Kompromess 6. Favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 7. Favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 175 favur kontra astensjonijiet Niċċekjaw vot elettroniku, vot miftuħ. Votis. Sessjonija maluqa. Taddi b'vot wieħed. Emenda 76 favur kontra sessjonijiet, kompromess 5 favur kontra Ma nivotaw fuq il-kompromess 5 vot elettroniku. Malu. Taddi, kompromess 5A. Jaqa? u allura li jmissuhom l-emenda 188. Favur kontra astensjonijiet. E, Għax min ċert. Votazzjoni magħluqa ma taddix l-emenda 190 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 192 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 193 favur kontra assenzjonijiet ma taddix 194 favur kontra astensjonijiet ma taddix 195 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Kompromess 8 favur kontra assenzjonijiet taddi l-emenda 198 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. L-emenda 201 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 202 favur kontra assenzjonijiet ma taddix. 203, 204 favur kontra astensjonijiet ma taddix 205 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess dissa favur kontra astensjonijiet taddi 211 favur kontra astensjonijiet ma taddix 213 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess 10 favur kontra astensjonijiet ma taddix taddi, l-emenda 217 favur kontra astensjonijiet taddi 218 u 219 favur kontra astensjonijiet taddi, 220 favur kontra astensjonijiet taddi, 221 favur kontra estensjonijiet ma taddix. 222 favur kontra sessjoni ma taddix, 223 favur kontra sessjoni taddi, 24 favur kontra sessjoni taddi, 25 favur kontra stessjonijiet taddi, 226 favur kontra stessjonijiet ma taddix, 21 favur kontra astensjonijiet taddi, 229 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 230 favur kontra astensjonijiet ma taddix 231 favur kontra astensjonijiet ma taddix kompromess 11 bil-vot elettroniku kieġobkom Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. L-emenda 254 part il-vot separat favur kontra assenzjonijiet ma taddix kompromess nax, favur kontra assenzjonijiet taddi kompromess lettax, favur kontra astensjonijiet taddi 266 favur kontra astensjonijiet. ma taddix kompromess 15 favur kontra ta' din, l-emenda 273 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 274 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 275 favur u ta' 76 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 277 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa l-premessi 33 favur kontra astensjonijiet ma taddix 34 favur kontra nitċekja bil-vot elettroniku premess 34 Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. 35 favur kontra astensjonijiet ma taddix 41. Favur kontra sessjoni ma taddix, 61 favur kontra għaslu Ma taddix, naħseb pero jen iċċekjaw vot elettroniku. Vote is closed. Votazzjoni għaluqa. U ma taddix. 65 favur kontra, astensjonijiet ma taddix, 66 favur, kontra, astensjonijiet ma taddix, 67 favur, kontra astensjonijiet taddi, 75 favur kontra, astensjonijiet ma taddix. Fu issa vot elettroniku fu it-test kollu e kif kif emendat, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni hija magħluqa. U din ir-riżoluzzjoni issa hija adottata u nifraħ ir-rapporter u san saqsik eżattament x'inhuma l-passi li jmiss il-PPM e nippropona illi aħna nindirizzaw din fil-plenarja, però bħala rapporter jiena nappoġġa din l-emenda illi ma jkonniex dawn il-negozjati jiena ma toġobniex. Ma għandna bżonn nivvotaw eh, xejn. Eh, allura nista' naqbdu morru l-plenarja. Grazzi u nifraħlek għal darba oħra. Now we move to... Uh, issa, mela, issa rapport ta' Danuta Hubner. Fu il-supervizjoni ta' ccp u anka rekwiziti tal-pajzi terzi kompromess wieħed favur kontra stensjonijiet ta' kompromess nej favur kontra stensjonijiet ta' kompromess lieta favur kontra stensjonijiet ta' kompromess serba favur kontra sessjonijiet. taddi, kompromess 5 favur kontra sessjonijiet. taddi, kompromess 6 favur kontra sessjonijiet. taddi, kompromess 7 favur kontra sessjonijiet. taddi, kompromess 8 favur kontra sessjonijiet. taddi, kompromess 9 favur kontra sessjonijiet. taddi, kompromess 10 favur kontra assenzjonijiet. taddi kompromess 11 favur kontra assenzjonijiet. taddi kompromess 12 favur kontra sensjonijiet taddi, kompromess 13, favur kontra sensjonijiet taddi, emenda 277, favur kontra assenzjonijiet. ma taddix, 200, kompromess 14, astensjonijiet taddi, kompromess 15, favur kontra astensjonijiet taddi, l-emenda 295 favur kontra astensjonijiet ma taddix, kompromess 16, favur kontra astensjonijiet ma taddix taddi, kompromess 17 favur kontra astensjonijiet taddi, kompromess 18 favur kontra astensjonijiet taddi, kompromess 19 favur kontra astensjonijiet taddi, kompromess 20 favur kont kompromess 20 favur kontra astensjonijiet taddi, Kompromess 21 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 22 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 23 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 24 favur eh, dinja mendorali, favur kontra astensjonijiet taddi. L-emenda 65 favur kontra astensjonijiet taddi L-emend 467 favur u anka 473 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 468 u anka 472 flimkien favur kontra astensjonijiet ma jaddux, l-emenda 469 u 471 favur kontra astensjonijiet ma taddix, l-emenda 474, so it's a minus, I guess. In favor, against. Mela, favur kontra sessjonijiet ma taddix. Kompromess 25 favur kontra sessjonijiet taddi. Kompromess 26. Kompromess 27 favur kontra sessjonijiet taddi. Kompromess 28 favur kontra sessjonijiet taddi.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 Kompromess 31 favur kontra sensjonijiet taddi, kompromess 32 favur kontra sensjonijiet taddi, kompromess 33 favur kontra sensjonijiet taddi, l-emenda 554 favur kontra sensjonijiet ma taddix, 555 favur kontra sensjonijiet ma taddix, kompromess 37 favur kontra sensjonijiet taddi, taddi, kompromiss 34a, favur kontra assenzjonijiet taddi, l-emenda 569, favur kontra assenzjonijiet ma taddix, 570, favur kontra assenzjonijiet ma taddix, kompromiss 35, favur kontra assenzjonijiet taddi, kompromess 36, favur kontra sessjonijiet taddi, l-emenda 576, favur kontra sessjonijiet ma taddix, 577, favur kontra sensjoniet ma taddix 578 favur kontra sensjoniet ma taddix kompromess 37 favur kontra sensjoniet taddi kompromess 38 favur kontra sensjoniet taddi L-emenda 592 favur kontra assenzjonijiet ma taddix, 599 favur kontra assenzjonijiet taddi, favur kontra astensjonijiet taddi, kompromess 39, favur kontra astensjonijiet taddi, kompromess 40, favur kontra astensjonijiet taddi, l-emenda 104, favur kontra astensjonijiet taddi, 105, favur kontra astensjonijiet taddi, 106, favur kontra sanzjonijiet taddi, 170, 107, favur kontra sanzjonijiet ma taddix, 108, favur kontra sanzjonijiet ma taddix, 109, favur kontra sanzjonijiet taddi 110 favur kontra stensjonijiet ma tgħaddix 111 favur kontra astensjonijiet. Niċċekjaw vot elettroniku, grazzi. Er The vote is closed. Votazzjoni għamaluqa. Taddi l-emenda 112 favur kontra astensjonijiet ma taddix 113 favur kontra astensjonijiet, ma taddix 114 favur kontra astensjonijiet. Niċċekjaw vot elettroniku. Vote is closed. Sjonija maluqa. Ma taddix 115 favur kontra astensjonijiet, ma ma taddix 116 favur kontra stensjoniet, ma taddix 117 favur kontra stensjoniet, ma taddix 119 favur kontra stensjoniet, ma taddix 120 favur kontra stensjoniet, ma taddix 124 favur kontra stensjoniet, ma taddix kompromess 41 favur kontra astensjonijiet, taddi kompromess 42 favur kontra stensjoniet, ma taddix kompromess 42 astensjonijiet, taddi taddi, 0 favur kontra sessjonijiet ma taddix, emenda 2 favur kontra sessjonijiet taddi, 140 favur kontra. Għan iċċekjaw. Votazzjoni maluqa. Taddi 100. Kompromess 43 favur kontra sensjoni taddi, kompromess 44 favur kontra sensjoni taddi, 174 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 175 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 179 favur kontra astensjonijiet taddi, ma, ma taddix 180 favur kontra astensjonijiet ma taddix, 100 anzi kompromess 45 adottat, kompromess 46 favur kontra sessjonijiet taddi, 47 favur kontra sessjonijiet taddi, 48 favur kontra sessjonijiet taddi, kompromess 49 favur kontra sessjonijiet taddi, kompromess 50 favur kontra sessjonijiet taddi, kompromess 51 favur kontra sessjonijiet taddi kompromess 52 favur kontra stensjonijiet taddi kompromess 53 favur kontra stensjonijiet taddi l-emenda 229 favur kontra astensjonijiet ma taddix vot elettroniku fuq test kollu kif emendat vot miftuħ The vote is closed. 45 <laughs> in favor. Mela, 54 favur, 45 45 favur, 5 kontra u 4 astensjonijiet. Nifraħ rapporter Sur President Lesti. Issa sa niftħu fuq sa nivvotaw fuq il-ftuħ tal-negozjat fuq rapport li għadna kif adottajna, votazzjoni jem miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni jem magħluqa. 47 favur, 3 kontra u 3 astensjonijiet Mela, għaw maġġoranza għallu nistaw nimxu għat-trialogu sur Lambert Secure Bokiva sur President minħabba kif għagġiċejt il-lejla naħseb tajjeb kieku tajjeb jekk t-applika biex issir sirviċi President tal-Parlament minħabba l ħili eċezzjonali tiegħek Anka forsi ta' xi kompetizzjoni ma' xi ħadd l-istess lista ta' votazzjoni u tara min jaġġel iktar. Grazzi, grazzi. nisuħ dan il-sugġerment. Grazzi ħafna. Tomorrow we will start. Għada. Importanti illi kellna din il-maġġoranza kbira fuq dawn iż-żewġ rapporti meta tqisu koll il-ħin involut u nifraħ ir-rapporters għal ħidma ċellenti tagħhom. Dan huwa sinjal b'saħħtu illi minnaħa tal-Parlament li l-Parlament jista' wkoll juri lil kunsill kif għandu jaħdem u kif jista' jaġġel fuq ċerta files għall-istabilità finanzjarja tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna u nirringrazzja wkoll ir rapporters u l-kun min involut f'dan il-files. Inkomplu illa